Hawnhekk qed uh, nikkonsidraw qed nidu konsiderazzjoni l-emendi l-emendi għal-rapporter li anka għaddew li il-koordinaturi. Tajjeb, ħafna nitkellmu fuq l-indiċi użati bħala parametri referenzjarjari fl-istrumenti finanzjarji u kontratti finanzjarji. Naħseb illi huwa tajjeb li konna il-kontribuzzjoni wkoll tax-shadows hawnhekk u għatajb li konna emendi ta' kompromessa biex ikonna pozizjoni possibli anka għal votazzjoni. U dan ikun ukoll parti mill-reviżjoni tal-emendi sabiex anka niċċaraw u nikjarifikaw ċertu punti u anka nkunu nistaw nsaħħu dan permezz tal fil-laqatu fil-laqat tal-komitat tiegħi wkoll. Naħseb illi eh, rajna ħafna proposti u nistgħu ninkludu anke l-emendi illi tresqu. Forsi eh, bekk nkunu nistgħu nissimplifikaw niċċaraw anka ċertu punti. Aħna ser nibdew naħdmu fuq dan imma naħseb fadinna sa nofs ix-xar li ġej sabiex namlu dan. Naħseb li jkun utli li ikonna l-pożizzjonijiet anka sa trialogu sabiex imbagħad ikunu nistgħu nibdew parti l-oħra tax-xogħol. u il-proposta tal-votazzjoni nistaw anka resquwa għal bej 17 u l-20 ta' frar. Naħseb il dawn huma punti importanti li anka se jitresqu fil-laqa tax-shadows il-ġimgħa id-dieħla. Provajt jtikom daqxej sommario tal-situazzjoni uh, fil-emenda 282 qed niproponi wkoll li ninkludu kontribuzzjoni tal-esperti sabiex naraw xista jsir anka fiħdan dak il-kamp ta' applikazzjoni. Għet nitkanmu għamnek u kol fuq il-benchmarks u self-indexes li huma parti minna. Għet nistennew li kunem eżenzjoni tal- Banek ċentrali kif ukoll tal-Uffiċċju ta' Statistika għaliex dan huwa li jridu minn artiklu t-nej fejn l-eżenzjonijiet, però jridu wkoll li jkun hemm rekord ta' dawn id-dispożizzjonijiet illi huma ekwivalenti wkoll fil-governanza ta' dan. Dejjem jekk jgħidulna u mod partikolari wkoll meta ikollhom anka ċertu uh, diskussjonijiet ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi u bekk ikollhom anka verifika ta' dan kollu li qegħdin ngħidu. Jiena ma xtaqx eżenzjonijiet totali. Aħna nixtiequ li nieħdu deċiżjonijiet ta' bażi tal-konsultazzjoni sabiex inkunu nistgħu nikkontentaw eh, il-dawk li jixtiequ supervizjoni wiesa oħrajn li jixtiequ eh, situazzjoni ta' xektar limitata u wis probabbli huwa li l ilm mill-kompitu tagħna li nħeddu daw deċiżjonijiet kollha, però nistgħu niddeċidu jekk kollox hemm approċċ fejn din jew inkella nimxu mod parallel. Naħdmu wkoll fuq kif nintroduċu l-punti relatati mal-effects. Forsi nistgħu naraw x'ikunu l-iżviluppi fuq dan u mbagħad naġġornaw sitwazzjoni anka anke permezz tal għati delegati u l-xogħol tekniku sabiex inkunu nistgħu nirriflettu dan fil-diskussjonijiet tal-laqa tax-shadows. semmejna li forsi dan l-aġġustament iktar jista' f'artiklu 2 mill-artiklu 5 u naħseb illi dan ukoll jidher fil-kompromess, jista' jkun parti mill-kompromess għax naħseb li huwa l-approċċ it-tajjeb. Emenda ewlenija hija li ninkludu il-distinzjoni bej differentiated data u regulated data. Fil-proposta tal-Komissjoni dan seta' jinkludi wkoll id-data tal-OTC fid-definizzjoni ta' data regolata. Jina ħassejt li dan jagħti messaġġ ħażin u għamina xi tibdiliet. Is-sors mill swi uh, eh, trasparenti u eh, li kunu regolati b'mod sħiħ naħseb jista' jkun aħjar milli jkollna sitwazzjoni fejn jkollna s-suq ikun inqas irregolat u li forsi ma jkunx konsidrat eh, mod tajjeb fuq mill-att ta' trasparenza. Jiena zammejt referenza threshold għal limitu massimu ta' 500 biljun. Forsi se jkun diffiċli wieħed jikkwantifika dan u għalhekk permettejna li lezma eżma jiddefinixxi il-benchmark anka skont issu u għalhekk ma jkunx hemm eh, sostitut għal dan. Inħoss il-500 biljun xorta waħda jagħti dan il-messaġġ eh, li u hija ammont eh, u ammont sostanzjali. qed nissuġġerixxu illi anke neħu it-threshold tal-100 biljun euro minħabba il-problema ta' kwantifikazzjoni. Qed naraw ukoll opinjoni differenti tagħkom fuq dan is-suġġett, nista' naqbel ukoll ma talba sabiex l-amministraturi skont il-regolament jipublikaw il-metodologija li hija differenti skont il-benchmark jekk inti aġentija Price Reporting Agency memx problema bil-metodologija imma d-data hija marbuta ma' żmien. Għaliex meta din tkun għadha ġdida u għal-moment li timbieħ. U issa kontat fiskil fej eh, l-approċ ikun mod ieħor inkella jista' jkun hemm ukoll sitwazzjonijiet oħra fejn metodoloġija tkun waħda differenti fej eh, tingħata aktar priorità. Jina qed niproponi dan u fil-rigward tal-critical benchmarks inħoss li t-nej li huma għandhom ikunu publikati ikunu iktar preċiżi u anka li neħdu kwistjoni eh, neħdu konsiderazzjoni l-kwistjoni tal-proprjetà eh, intellettwali. Jina u koll nħoss li jem kompromess raġonevoli fuq dan, jina u koll naqbel li eh, nikkoraġixxu bil-licenzjar jina inkludejtu kol tekst emmek li huwa simili ħafna għal dak li aħna użajna fis-CSDs. qed inżommu ma' żewġ reġims differenti fir-rigward tal-pajjiżi terzi għaliex ma jistax imorru għall-equivalence reġim għalissa għaliex eh, għedin daqxie iktar fuq din fil-rigward tal-leġizlazzjoni. Għabbażi tal-konformita dawn il-benchmarks jistaw jibqaw jintużaw u anke jwaslu għall-ekwivalenza anka skont il-leġislazzjoni xirqa, forsi aħna rridu nirrevedu dan kollu. Aħna rridu nsommu anka reġim għabbażi ta' dak li huwa diġà eżistenti, diġà minna dan anka fuq smoħra, anka fil-gwart tal-standards tal-kontabilta, ma naħsibx li hija lek idea totalment ġdida. qed eh, nara daqsxejn ir-rwol tal-eżma fir-rigward tal-critical benchmarks. Forsi l-formulazzjoni miex daqsant eh, preċiża, miex l-aħjar verżjoni għalissa. Forsi nistgħu naslu għal xi ħaġa aħjar anka fil-laqa tal-shadows id-diskotejna dan. u naħseb li anka il-bazi tal-premessi hija relevanti ħafna għal dan l-artiklu. L-idea hawnhekk tista' tkun illi l ezma ikolla eh, monitoraċ fil-rigward tal-benchmarks fl-Unjoni Ewropea u fej hemm supervizjoni tal-ISCO f'relazzjoni anke mal-benchmarks u l-kontributuri mod partikolari, mod predominanti fi stat membru partikolari dan jista' jżomm ir-responsabilta fideh. ma naħsibx li se jinħolqu xenarju fejn wieħed jintalab li jagħmelek imma jista' jkollok din it-taħlita u li tkun tista' waħda tkun waħda li tista' eh, titħaddem. Il-kontributuri jkunu jistgħu jagħtu l-parti tagħhom imbagħad il- nista' noħolqu sitwazzjonijiet forsi fej eh, ikunu jorbtu eh, dwar minn għandu l-iktar awtorità, però Uwa tajjeb bħal manka għanna fil-proposta tal-Unjoni Bankarja li konna linji ċari struttura ċar ta' komunikazzjoni sabiex ixxo li kun jista' jsir b'mod tajjeb. Aħna binna illi dan jista' jkun approċċ li jaħdem tajjeb għalina u fl-anness dan din kienet parti li għadna ma koprejniex fil-qata shadows aħna. Tkellimna anka ma la Josko u rajna illi dan ikun fil-qafas eh, propju tijaw eh, jorbot anka mal-benchmarks u naraw illi jittiet anka konsiderazzjoni fl-aġġornament illi ikun meħtieċ u anka jittaħal fis-seħ fi żmien xieraq meta anka aħna nkunu nafu illi eh, il-situazzjoni fl-IOSCO tkun waħda stabli. Irdu naraw kif infaslu dan għaliex nafu illi hemm stati membri li ma jidux l-eżenzjoni totali minn issa u hemm oħrajn illi jidua. Emmin min irida illi irid li din titħolla darba is-sitwazzjoni tal-ajosko tkun waħda is-satiljata. Forsi qed insibu kompromess dwar dan, issa dan ħanħalih fidej ix-shadow sabiex jintroduċu l-emendi tagħhom u l-ħsibijiet ta' deċiżjonijiet uh, proposti. Grazie ħafna. Sinjor President, naħseb li tajt uh, idea tajba ta' xogħol qed isir f'dan il-qassam jiena qed niffoka fuq il-kwistjonijiet tal-kamp ta' applikazzjoni tal-eżma l-emendi tiegħek narbotom ma' dawn, anka l-Code of Conduct u l-kwistjoni tal-whistleblowing u naħseb li hemm appoġġ ġenerali irridi illi aħna jkollna eh, dispożizzjoni għal dan fuq il-kamp ta' applikazzjoni nista' nappoġġa l-approċċ tar rapporter u l-emendi huma wiesa ħafna għalissa fuq dan u l-ħoss li l-kamp ta' applikazzjoni hija l-istruttura l-bażi tar regolament u hija xi ħaġa illi rridu niddiskutu bis-serjetà anke fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna rridu naraw illi l-prinċipju tal-EOSCO Inżommu u dimajnejna anka fil xol irrit jisir u bekk il-regolament ikun hemm qassam mod tajjeb, jirrifletti mod tajjeb il-karatteristiċi u l-vulnerabiltajiet tal-benchmarks differenti. Grazzi ħafna, Senjor President, tal-kommenti minna tijak, anka dwar il-premessa, dwar l-ezma. Nasib nistaw nilħu anka ftejn dwar dan, grazzi għal uh, diskussjonijiet li aħna ser ikkonna. Naħseb illi uh, fil-gwar tal-critical benchmarks uh, nistaw naċċettaw situazzjoni uh, kif proposta lakem dan ikun, sakem dan ikun ibbażat anka f'dak il-pajis. ċertu critical interbank benchmarks jistaw jaffetwaw l-amministraturi, l-utenti, u din il-provizjoni turi li anka l autorita kompetenti ta' dak l-istat membru um, ehm, naħseb tista' toħloq tħassib fil-każ li di ma tkunx tista' tindirizza eh, il-kwistjoni u għalhekk u importanti li jkollna l-supervizjoni adekwata, supervizjoni xirqa, anka sabiex nkunu nistgħu eh, naraw x'inhu jiġri. F'emenda erba' 5 tlieta. nitkellmu fuq il-commodity benchmarks mod partikolari. Naf li kien hemm il-proposta sabiex inneħħu din ir-referenza kien hemm anke Suroli Schmidt emenda erba' seba' illi tagħmel enfasi differenti Naħseb illi aħna għanna nkunu flessibli sabiex nħarsu lejdan. Emenda erba seba. Naħseb illi din hija kwistjoni li għandna nħarsu b'mod separat. Full code of conduct tal-kontributuri ħafna resqu l-argument illi dan jolqot l kontributuri iż illi il mix xaġa li tista' tiġi applikata mod pratiku fis-settur. Kien hemm suġġeriment sabiex din tkun daqs iktar indipendenti, tkun iktar flessibbli. Bħalma diskutejna, l-emendi jiċċaraw illi il-Code of Conduct għandna tkun legalment vinkolanti għal dawk li sottomettuha. Naħseb li eh, bis-situazzjoni kif inni il-persuni musa jkunu ħerqana li jagħtu jisottometu din it-tip ta' informazzjoni u għalhekk forsi nistgħu noħolqu kategoriji differenti nagħmluha legalment vinkolanti għal eh, critical benchmarks. F'artiklu 16 għandi emenda minna ħatijaj. il-livell ta' trasparenza naħseb illi għandu jizdiet skont il-livell ta' fiduċa fid-data u għalhekk nagħmlu differenza wkoll bej eh, l-indicative quotes u l-expert judgment fil-gwar tal-critical benchmarks qed nissuġġerixxi illi l-amministrazzjoni minħabba l-interess fissam l-interess pubbliku tippubblika din id-data u għandu jkun hemm differenzjar bej id-data u dak li għandu jkun ippubblikat ċertu eh, sitwazzjonijiet. Naħseb dan hija xi ħaġa li għandna niddiskutu fil-rigward ta' pajjiżi terzi l-artikli illi jiffukaw fuq dan anka minħabba il-natura transkonfinali tal-industrija tal-benchmarks jidher illi minnaħat tal-Istati Uniti mhux qed jaħdmu favur id-dokumentazzjoni ta' dan. U għalhekk irridu nserħu moħ l-regolaturi Ewropej illi aħna musternalqu s-swiq l-amministraturi. amministratur ta' pajis jista' juri eh, konformità wiesa dan ir-rigward fuq is-suġġeriment tal-provisional equivalence li tixbar fija wkoll partijiet oħra tal leġislazzjoni dan ukoll jista' iħeġġeġ sabiex pajjiżi terzi jiffurmaw eh, afas regolatorju sabiex kun nistaw jipparteċipaw. Palmet, Sinjora President, din hija kwistjoni delikata. Punt finali fuq l-importanza li aħna naċċertaw li konna whistleblowing, sistema ta' whistleblowing uh, esterna b'saħħitha li kun jistgħu jirrapportaw lill-leżna u lill-awtorità kompetenti ta' dak l-istat membru mingħajr ma jibżgħu illi ser b'xi mod ipattu ilhom u naħseb illi dan nistgħu nagħmluh ovvjament kulħadd irid ikkonsulta mal-grupp tiegħu imma naħseb illi sessa x-xogħol li għamilna qed jirnexxilna noħolqu sitwazzjoni fejn eh, permezz tal-kompromessi nilħu ftejjim għal naqas fuq il-livell ġenerali. Hemm punti li aħna ma nistgħux nsibu bil totali dwar dan, però eh, żgur nsa nittrattawhom. Emily. Grazzi sa Emily għal grupp SD. Kollox ma kollox, issa għanna situazzjoni fej qed naraw ħafna emendi li morru f'kull direzzjoni. Irdu noqogħdu attenti meta qegħdin niddefinixxu l-affarijiet fejn qed nintroduċi ehm, kunċetti ġodda il-benchmarks tal-banek ehm, bejn il-banek noqogħdu attenti ħafna biex eh, il definizjoni nkunu ċari għall-ambitu u koll, ġifir dan li li qed jinkwetani bħalissa. ċaħat uħra li tħassibni li edin eh, se jkollna proposta ħafna iktar komplikata minn dik li għandha l-Kommissjoni fil-fatt. U ma tkunx daqse in inkontu għall-ambitu. U għall-isma tkun iktar dajfa pala pozizjoni. Meta nqis dawn l-emendi dan huwa jiena li naħseb fih anki meta nitkellmu bejn nitna shadow reporters. Nispera li jirna xinna nelbu dan kollu. Xi kummenti fuq il-punti l-iktar importanti ta' din il leġislazzjoni għal darboħra l-ambitu, issa ili nħamba fuq dan, aħna eh, l-essendi rridu l-ambitu l-iktar wisa possibli. U etnara l-emendi li edin anzi ikunu bil-kontra għadbaqna x'namlu aħna shadows fuq il- kif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 for contributors also. Ridu mill-kontributuri fuq il-critical benchmarks irridu noqdu attenti xinu kritiku għall-Unjoni kif se nidefinixxu dan kollu. Fuq dan irridu verament naħdmu u irrid ikonna definizzjoni li tkopri kollox u li tkun tista' titħaddem fil-ġejjieni ma jtridx kun xi benchmark wisa ħafna, imma rridu naraw li benchmarks ġodda li jistaw jiġu korporati fid-definizzjoni. Għalhekk irridu xi kemm il-kwantitattiv kif ukoll il-kwalitattiv biex nkunu nistgħu niddiskrivu, niddefinixxu critical benchmark għal darboħra naħseb xi ħaġa li fuq rridu nkomplu naħdmu. Issa, għall-esma l-essendi iridu jaraw li din tkun għawija ħafna għal dawk li affarijiet li huma kritiċi għall-Unjoni biex ikonna ukoll possibilità biex niddefinixxu ċertu regola, regola standards u normi li jkunu regolatorji u naraw ukoll li jista' jkun hemm lok għall-intervent fuq dan ukoll isna mhux qed naqblu u rridu nkomplu bil-diskussjoni bejnietna fuq il-pajjiżi terzi naħseb li din hija xi ħaġa delikata komplikata. Nisma nara kif taħseba il-Kommissjoni biex jedunna ftit kif jaħsbu li namlu il rekwiżiti għal pajjiżi terzi u kol irridu naraw kif din se tkun tista' titħaddem fil-prattika. Skużawni jekk qed infittex ukoll għal obbligi vinkolanti għal pajjiżi terzi dejjem meta qed nitkellmu fuq dawn il-benchmarks. Imma tajjeb kien nafu kif taħseb għall-Kummissjoni fuq dan. Ma nasibx li hu biżejjed li ikonna l-prinċipji biss tal-Ajusko għax dawn ma jorbtux mhumiex vinkolanti. unkun nkunu qegħdin nipperikolaw il-fatt li n-nies joħorġu mill-Unjoni biex kun jistu jamlu l-affarijiet kif iridu. U bekk nkunu nkunu qegħdin u fl-ilma aħna b'din il-leġiżlazzjoni. Dawn kienu l-punti prinċipali li jiena xtaqt għajem nispera li jinaxxilna nispiċċa matul il-mandat tagħna naf anki l-kunsill ma tantx għaddej pass li ma nispera jina din it-tama li naslu li bekk iġifiri inkunu nistaw natu risposta tajba qawwija għal problemi ta' benchmarking li smajna. Issa Filip għal grupp tal-ħodor. Bonġu, għadu tajba l-kulħat jina Naħseb għanna tim tajjeb li qed jaħdem fuq din il-kwistjoni, għadna <laughs> għal-gbira ġej naħseb jiena fuq din. Meta naraw kemmu kbir l-iskandlu tal-rati tal-forex, per eżempju, il-labor jisu <laughs> se jkun xej eh, serju. Mela, sen kompli ta' Emily, kollega, ħabiba u kol aħna u kol nishtiqu li konna ambitu kem jista' jkun wiesa u għalek rridu naraw li restrizzjonijiet ikunu ġustifikati b'argumenti jew oġezzjonijiet prattiċi, ġifri mhux biex noqogħdu noħon u ir-rwol Ewropew. Imma Sharon, naf li inti għandek perspettiva iktar Ewropea milli Ingliża tal-Renju Unit. Issa fuq l-ezma, konna edna li konna edna nafu xinija id-direzzjoni rridu nieħdu ġifri barra normi regolatorji. Normalment ir-responsabilta u ovvjament ek namlu kol fuq li jessem għal-banek responsabilta tal-supervisjoni nedullom kritiċi jew inkella importanti dawk li għandhom impatt fuq l-Unjoni Ewropea għandhom jaqgħu fl-responsabilità tal-eżma. Iġifieri, din ir-responsabilità hija tal ezma jew se tkun delegata l nies li għandhom eh, l-expertise ġifri l-autoritajt kompetenti biex ikun hemm supervizjoni tal-benchmarks. Dan il-kunċett irdu niddiskutu rridu nkunu miftuħa imma aħna ma nixtiequx li supervizjoni tal-indiċi tal-benchmarks li għandhom impatt fuq l-Unjoni Ewropea li naqsmuhom dawn għanna responsabilta biex namlu supervizjoni ta' l-benchmark li suli ikollom impatt fuq l-Unjoni Ewropea għandhom ikun fuq livell tal-Unjoni. Imma, ejja namlu għazliet raġonevoli bejn iġifiri responsabilta u min ikun qed jeżegwixxi dik ir-responsabilta. Ovvjament, kif diġa edna definizzjonijiet tal-kategoriji differenti tal-benchmarks, aħna ma ridux definizzjonijiet komplikati zzejiet, irid ikonna kriterji ċarji kemm fuq il-kwalitattiv kif ukoll fuq il-kwantitattiv biex neddefinixxu eżattament liema benchmarks għandhom jitħlu f'liema kategorija. Hemm ħaġa li issa inna waħedna naħdmu fuqha u xtaqt niġbilkom l-attenzjoni fuqha hija l-appropriateness of benchmarks iġifiri l-operazzjonijiet finanzjarji u r-relevanza tagħhom. L-eżempju hija għaliex nizaw il liber pala bażi tal-rati ta' imax li varjaw inkwantu għas-self il-mortgages, is-self fuq proprjetà. Iġifieri meta l-benchmarks jintużaw għal kategorija li ma jkunux adattati għalija jġibu il-perikli, il-riski. U dan għanna namluħ ċar fil-leġizlazzjoni, iġifiri. Wieħed jista' jargumenta li għadna ma wasalniex fl-istadju li niddefinixxu b'mod ċar dwar eżattament kif se nużaw ċertu benchmarks u nistaw neżagġeraw fid-definizzjonijiet. Imma nixtiequ aħna l-Kommissjoni li fil-snin li ġejjin teżamina tagħmel studju ta' dawn l-affarijiet u tagħmlilna l-proposti biex aħna naraw kif inkunu nistaw eh, namministraw dawk li ma jkunux, dawk il-benchmarks li ma jkunux tajbin, li ma jkunux xirqa. Jina naħseb li l-attivitajiet ta' soċjetajiet fil swiqet qed nafdaw ma rridu li l-iswieq ikunu iktar trasparenza għax din iġġib iktar solidità, stabilità fis-swieq. U jekk din jekk ma nistawx nuru u nippruvaw li trasparenza żejda se tkun ta' pariklu, mela aħna nħampu għal iktar trasparenza u trasparenza ehm, mill-iktar eh, mill-iktar malajr. hemm eh, l-emendi dwar l-annessi ma nafux xi trid tagħmel bihom xerin. Ma naħseb li għanna tim ta' nies tajjeb biex navvanzaw b'din il-leġiżlazzjoni u verament qed nistenna bil-ħerqa x-xogħol tagħna li se jkompli. Grazzi. Jiena naħseb li qed inti tix sinjur għasur sur Kamal, Iva, sinjura. sur Said. Kamal huwa shadow rapporter u salabni biex nispiega xiftit mill-argumenti tijaw. Għax ma jistax ikun prezenti l-lum maħna. Mux faċli li wieħed jieħu post is-sur Sajid Kamal kif kif taraw meta tarżu lejja imma jien se nagħmel l-ħalmu tiegħi, dak kollu li li hu possibbli nagħmlu. Għalek, Filip, inti eh, parti mill-grupp eh, tal-ħodor favoriti tiegħi, mela, Is-Sur Kamal jirringrazzja il-rapporter u anki shadows għal rapport u xogħol li sar fi Strasburg il-ġimgħa l-oħra. Milli jider qegħdin naqblu mux ħazin bejnietna u rridu nifmelezzaw il-pozizjoni tal-PPE qabel l-elezzjoni ta' Mejju. Eh, Sur Kamal imma għadu mħasseb għal-fat li l-ambitu għadu wisa iż-żejjed u jemmen li mbżon aħna nieħdu ħsieb dawk il-benchmarks li huma iktar jatulok għal manipulazzjoni il-libors jew daw kritiċi li huma tant importanti għal eh, funzjonament tas-sistema finanzjarja. Aħna ma rridux naraw dawn il-benchmarks biss biss biex nkunu qed nagħmlu dan jgħid is-sur Kamal. Is-supervizjoni tal-Libor nafu li l-autoritajiet ta' Renjonit kienu ħadmu bisħiħ biex jirregolaw il-lajber. Għalek l-Unjoni edha isa e, ftit lura u tipprova tleħħaq ma dak li diġa sar. Ma ridux ninsow dak ir-regolamenti tal-Istati membri. Issa fuq l-esma. Ismanda jkonna ikolla rwol biex tarmonizza il xogħol tal-autoritajt kompetenti imma ma ridux intuwa iktar responsabiltajiet iktar mill tiflaħ fil-fatt il-kodiċi tamġiba da ekkandu xikun vinkolanti legalment jew le, Sur Sajid ma jaqbilx li dan għandu jkun jorbot għax dan ikun ifisser li inqas u inqas kompaniji jissieħbu ma' sistema tal-benchmarking. Hemm bżonn insibu bilanċ biex insaħħu il-proċess tal-benchmarking imma ma neżaġerawx li jumbat jispiċa minant partiċipanti sur kamal jistenna bil-ħerqa il-round li jmiss tal-kompromessi sabiex nersu lej ftejme li jikonsidra il regolamenti li jeżisti diġa fuq il-benchmarks li jkun proporzjonatu anki flessibli. U ovvjament qed eh, jisna bel-ħerqa wkoll kooperazzjoni li, li ġejja. Grazzi. Grazzi ħafna. Għandi numru ta' nies li jixtiequ jitkellmu sur Langen u Silvi Gulaħa. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq intervjeni u l-Kummissjoni wara biex intom tkunu tistaw tirribattu għal mistoqsijiet li forsi ikunu ġew eh, eh, li tqajmu. Sorry. Grazzi ħafna xtaqt ngħid illi eh, l-istrateġija tal-rapporter u tas-ser Sur Mitchell toġobni ħafna dal-waqt ser tibda il-votazzjoni fil-komitat tal- uh, tal-industrija fuq il-benchmarks u naħseb li anka fil naħseb li eh, f'dan dan id-daw li rapport tas sur Mattias ser ikun qed jgħaddi se jkun approvat. Naħseb illi eh, dawn il-benchmarks huma importanti wkoll għal materja prima għal uh, situazzjoni fej qed nafaċċjaw uh, regolamentazzjoni żejda uh, u li mhix tagħmilha possibbli li nikkoordinaw jekk anka ser neskludu il-kontributur ir-regolaturi il Ewropej. Naħseb li ħadd ma se jirbaħ xejn mis-sitwazzjoni u uh, jekk noħolqu anka bażi soda u anka l-benchmarks ikunu Eh, orientati favur l-indiċi ta' prezzijiet naħseb illi eh, ikun hemm anka derivattivi eh, tajbin, sistema ta' tħaddem tajjeb u għalhekk nħoss li anka dawn id-deċiżjonijiet u dawn il-proposti jistgħu jaffetu anka settur tal-enerġija, pereżempju il-żejt u l-gas, u għalhekk huwa tajjeb illi insaħħu trasparenza u nsaħħu kol il-bażi tal-benchmarks. Aħna qed nevalwaw dan kollu f'dan il-komitat imma nafu wkoll illi uh, fil-gwart tal- uh, il-physical uh, benchmarks irridu naraw anka il-rwol tal-amministraturi Nafu illi uh, settur privat huwa attiv ħafna f'dan il-qasam u għalhekk irridu noqogħdu attenti illi anka l-informazzjoni li tiċċirkola b'mod ħieles eh, tkun eh, maħluqa f'ċertu struttura. Fir-rigward tal-suq tal-finanzi, naħseb illi nista nappoġġa dak li għadu kif ġie suġġerit illi anka fir rigward tal-benchmarks uh, naħseb uh, ta' min uh, nevalwaw dan proposti bis-serjetà anka l-rapporter eh, tista' taħdem sabiex eh, tieħu konsiderazzjoni anka l-pożizzjoni li ħat toħroġ mill-Kumitat tal-Industrija. Thank you very much, Sylvie. Si ħafna Silvi. Grazzi ħafna Sharon, nirringrazzja il-kulħat kif diġa għal Filip, għanna tim tajjeb ta' rapporters u shadow rapporters għalek komment zaħir. Jina naħseb li rrit ikonna approċ wiesa biex l-Ewropa ma tkunx qed tinjora l-eżiġenzi tad-dinja li osko l-qdiet internazzjonali ġifieri hija problema li rridu verament ħarsu lejha kemm jista' jkun mill-lenti wiesa. Ovvjament hemm modi differenti ta' kif aħna naraw l-indiċi imma l-ambitu jrid ikun wiesa, jrid jinkludi wkoll il-commodities fl-opinjoni tiegħek tijaj u hemm bżonn sanzjonijiet tal-imġiba forsi anki, anki penali, l-affarijiet varjaw il-pajjiża li ieħor imma nixtieq ukoll niġbilkom l-attenzjoni fuq emenda 20 tijaj li wara il-sentenza tal-orti tal-biraħ, għax din il-orti l-biraħ valididat il-regolament fuq short selling ġifiri kienet tatkas il-rapport tal-Parlament Ewropew, l-argumenti tal-Parlament Ewropew, ġifiri li l-ezma tista' wkoll tagħmel ċertu projbizzjonijiet. Għalhekk fuq il-ribor l-autorizzazzjoni tal-indiċi iktar kritiċi oħra, jina naħseb li l-fat fuq id-dottrina fuq il-short selling, ġifiri, qed naraw sentenza tal-qorti ġiet ikkonfermata din il-dottrina u naħseb li eh, eh, Philip sejħu over minn Pascal u qed naraw li l-qorti issa qiegħda fuq in-naħa tagħna u naħseb li għandna insemmu wkoll f'dan ir-rapport. Grazzi. Uh, thank you very much. Um, uh, if there's no more members, I'll Mate, on behalf of the Commission. Issa l-Kommissjoni. Grazzi, Signora President. Grazzi ta' dan dibattitu. Juri l-Parlament qed jieħu din il-proposta bis-serjetà hija importanti immens għalina għaliex kif intqal il-kwistjoni tal-parametri ta' referenza l benchmarks mhux biss diskusa fl-Ewropa imma wkoll fuq livell globali l-G20 ukoll fil-Lajosko. Jiena nixtieq nisħad dwar il-fatt illi il-proposta tal-Kummissjoni għandha lan illi tiżgura l-integrità tal-benchmarks billi tigarantixxi bir-rekwiżiti kollha relevanti li m'hemmx konflitti ta' interess, trasparenza, biżejjed fil-rigward tal-metodoloġija u tiżgura li dawn il-benchmarks jirriflettu realtà ekonomika. Għalhekk huwa importanti illi tiħdu dispożizzjonijiet speċifiċi mingħata tal-amministraturi dwar dak li jistgħu jirriflettu il-benchmarks u niżguraw illi l-użu tal-benchmarks ikun wieħed tajjeb dwar l kamp ta' applikazzjoni nixtieq ngħid li l-proposta tal-Kummissjoni hija se fuq l istenders tal-IOSCO. l istenders tal-IOSCO għandhom kamp ta' applikazzjoni wisa u l-affarijiet isiru hekk. Għaliex permezz tal-evalwazzjonijiet differenti u rapporti differenti dwar is-swieq u setturi ta' benchmarks ġi skopert illi il-benchmarks kollha huma soġġetti għal ċertu vulnerabilitajiet għal daqstant huwa meħtieġ illi aħna niżguraw illi jkun hemm il-livell xieraq ta' regolamentazzjoni u ta' kontroll dwar il-derivati tal-commodities ir wol tal-benchmarks f'dan is-suq dawn is importanti immens dan ġie rikonoxxut bl-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli la IOSCO. Fl-IOSCO m'hemm l-ebda carve out għal benchmarks u aħna napprezzaw li l-Parlament iqis anke dawn l-aspetti. Dwar ir-rwol supervizorju tal ezma jew xi rwoli oħra li jista' jkollha, il-Kummissjoni tilqa' sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li tippermetti il kolleġislaturi u lill-Kummissjoni sabiex irresqu dispożizzjoni speċifiċi dwar ir-rwol ta' eżma' u l-bażi legali jien nixtieq ngħid li l-Kummissjoni fil-proposta tagħha tat il-kompitu ta' kontroll tal-benchmarks li l-autoritajiet nazzjonali kompetenti għal xija tħoss illi dak huwa l-aħjar lok għaliex huma jafuhom sew iswi u għandhom ir-riżorsi meħtieġa. Madana kollu huwa importanti immens illi nużaw il-kulleġġ ta' supervizuri sabiex niżguraw illi il-benchmarks li jkollhom impatt f'aktar minn stat membru wieħed ikun jista' jsirulhom supervizjoni b'mod kulleġali. Jien nixtieq nitkellem dwar is-sistema tal-pajjiżi terzi għall-Kummissjoni huwa importanti li jkun hemm sistema ta' ekwivalenza għaliex kif intqal dawn huma Aħna l-ewwel li qed nresqu din il-leġiżlazzjoni fil-qafas tal-G20 u jista' jkun hemm illi l fornituri tal-benchmarks imorru lil-lin mill-Unjoni Ewropea sabiex ikollhom regoli anqas stretti. Dan irridu nefitaw, iżda aħna nikkunsidraw illi aħna m'għandniex nagħlqu s-suq Ewropew tagħna. Irridu niżguraw illi jekk il-benchmark benchmarks prodotti li l-in mill-Unjoni Ewropea jikkonformaw ma' regoli paragonabli mela allura jistgħu jiġu użati għaliex ikun hemm sitwazzjoni indaqs. Nixtieq nisħaq li huwa l-ewwel darba lill kummissjoni Ewropea qed tuża bħala benchmark għal paragonabilità il-prinċipji ta' JOSKO dwar il-benchmarks finanzjarji. Għal daqstant, aħna minna pass il qoddim sabiex nagħtu lok għal aktar flessibilità f'dok li huma evalwazzjonijiet ta' paragonabilità. Imbagħad qajmet il-kwistjoni dwar jekk hux importanti jew le illi dawn il-fornituri ta' benchmarks minn pajjiżi terzi jisirilhom kontroll mill-regolaturi. Jina nemmen li dan huwa essenzjali għaliex il-fatt illi persuna tiċċertifika illi dak li jkun qed jikkonforma ma' regoli aħna naħsbu illi dan ma joħloqx sitwazzjoni indaqs illi aħna rridu fir rigward ta' regolament Ewropew għal ġejjeni. Grazzi. Grazzi. Martej, fil-qosor ser natikom taqsira. Jina nemmen illi fil-kompromessi li aħna qed inresqu hemm xi artikli fejn aħna ser ikonna naqsmu f'bosta paragrafi u bosta kategoriji, per eżempju kif qed jindirizza l-kontributuri sabiex inkopru dak il-punt illi sar fi sem sajed li hemm sensiela sħiħa. Hemm uħut illi sirilhom informazzjoni awtomatika li ssir kważi fil-pront. ma' u wkoll fuq bażi volontarja jekk aħna imbeżżaw wisq lil dak li jkun jista' jkun illi ma jkonniex benchmarks ta' siwi. Imbagħad dwar is-settur fejn il-benchmarks huma kritiċi, soġġettivi, wieħed jeħtieġ illi jżomm xi ftit irridni. Jiena nemmen li aħna għandna niflu dawn l-idejat kollha u jiena toġobni din l idea ta' kategoriji differenti. Żgur li ħadd feċċ f'ħafna partijiet. Il-punt ta' Emily li trid kam ta' applikazzjoni sempliċi, il-benchmarks tant huma komplikati. Illi aħna ħajkonna ngħidu illi dawn irridu nindirizzaw b'mod differenti mill-oħrajn. Imma l-idea li kollha huma mdaħlin x'imkien din taqa' taħt ir-responsabilità li għandha eżma u f'xi każijiet din responsabilità trid għan l-awtoritajiet nazzjonali. Għaliex jista' jkun li leżma m'għandix biżejjed riżorsi umani sabiex ministra dan b'mod transkonfinali. Ir-regolaturi jistgħu jgħinuna sabiex naraw x'nistgħu indaħlu x'nistgħu nħallu barra namlu supervizjoni fuq fu dawn l-eżenzjonijiet. Irridu naturalment indaħlu l-alternativa illi dak li għan volut jista' iwieġeb għal bidliet ħalli ħaġa li mhix kritika tkun tista' ssir kritika forsi nżidu xi ħaġa mad-definizzjoni kwalitattivi ta' critical benchmarks kritiċi. Li qed nitolbu lill-leżma sabiex jieħdu dawn id deċiżjonijiet jeħtieġu li nagħtuhom xi istruzzjonijiet dwar x'kellhom f'moħħhom il-leġislaturi. Din dejjem tfetx milli li essays kollha fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tagħna. Dwar ir-riskju Filip x'inhu xiera ma nafx fimtekx fim ċeżat dwar definizzjoni nistgħu natu. Jina fimt li inti għandek definizjoni ta' basis risk. Forsi rridu naħdmu aktar ħalli naraw kif nistaw ninvolvu kollox f'pakket wieħed. Għaliex xi aspetti ta' ekku xirqa jew le u mandirizzati fil-mifid, jekk l-investimenti u minn xirqa għal konsumaturi, għal beħb l-mnut xi xaħġa ħalli kollox ikun konsistenti, forsi il-Komissjoni għandha xi idejat dwar dan. Dan ikun ta' sew ta' sewi fil-każ. Iva, ser nkun qed nara biex ħatoħroġ, biex ħajoħroġ il-Kumitat għall-Industrija, aħna kellna problemi fil-rigward tal-mifid. Għaliex ma kenniex il-kompitu, forsi jista' jkollna l-istess problema hawnhekk. Iżda dan mhux kompitu ta' Digimarkt. Xi ħaġa li nistgħu nżommuha f'moħħna għal aktar tard bħala parti mis soluzzjoni li nistgħu nsibu f'ħafna setturi dwar is-sanzjonijiet. Il-maġġoranza ta' sanzjonijiet ser jitwettqu permezz tal-abbuż tas-suq aħna għadna attenti fil-leġislazzjoni dwar l-abbuż tassu illi nkopru il-benchmarks blaħjar mod. Għaliex dan rajnieh bħala djufija, djufija bizbal fil-leġislazzjoni ta' qabel. Aħna mhux ħanarġaw nikbu mill-ġdid dak li qed jiġri fir-rigward tal-leġislazzjoni tal-abbuż tassu, imma naturalment nistgħu naraw ma sanzjonijiet huma adegwati. L-aħħar punt l-Kummissjoni jiena naċċetta illi fċertu bnadi intom provajtu d-dawru l-affarijiet madwar la josko imma fċertu naħat jidher li dan is-segwitu mhux qed isir. Għalhekk ħafna minna provaw jiċċaraw xi punti ta' dubi. Qasam wieħed li jiena kabbart viżavi l-kamp ta' applikazzjoni tal-Kummissjoni intom kelkom il-limitu għal-prezzijiet ta' strumenti finanzjarji. Forsi xi drabi nkunu edin natu pres l-lassi li mumiex neċessarjament strumenti finanzjarji u daħħalt referenza għal IAS. Jina, l-esta li nisma l-esperti xandom xie jgħidu, imma il-punt huwa illi rridu ninkludu l-assi finanzjarji kif ukoll l-istrumenti finanzjarji. Għaliex hemmhekk jista' jkun hemm xi differenza. Sabiex nikkonkludi, jiena nemmen illi aħna qed noqorbu lejn approċċ raġonevoli naturalment ser, mus, ma nistawx li lil kulħadd imma naħseb illi hemm affarijiet komuni li huma biżejjed sabiex aħna nikkuntentaw daqsxejn lil kulħadd fiħdan la josko u meta la josko forsi kun jistajtina aktar respons inkunu nistaw ninvolvu kif għamilna fir-rigward tas CRAs. Il-kalendarju Issa għedin nippruvaw nibdlu id-data tal-vot għal 17 ta' frar. Din hija l-aħħar data li għandna nikkonsidraw. Jekk inżommu ma' din id-data dan ifisser li ser noħorġu pożizzjoni tal-Kumitat ħalli jkollna xi ħaġa konkreta x'nagħtu lill-Kunsill. Mbagħad forsi nkunu nistgħu nħeġġuhom sabiex jagħtu ħarsa lejn dak li aħna minna. Dan wassanna l-plenarja ta' April u jekk il-Kunsill jaħdem bl-aħjar mod b'mod rapidu forsi u koren insibu buqbil u din tkun xi ħaġa tassew ta' siwi pożittiva lejn l-kol. Grazzi issa ngħaddu għal punt fuq l-agenda numru 10 ir-rapport dwar il-koerenza Għal darbohra għaw jiena li għan itkellem fusam il-kumitat kena xie emendi li waslunna mill-koordinaturi għalix hawnhekk il-koordinaturi qed iservu ta', ta shadows dan rigward. Ser ngħidilkom, ser naqralkom kif jinsabu l-affarijiet, mela jiena nixtieq nirringrazzja lill Eliza Ferreira u l-Albert Card Balz għall-elementi kostruttivi tagħhom dwar dan ir-rapport dwar il-koerenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-servizzi finanzjarji. Dan huwa rapport tal-Kumitat illi huwa validu e kif il-mandat tagħna wasal biex jintemm. sabiex nkun nistgħu nagħtu daqatit lill-kollegi tagħna fil-mandat li jmiss u nirreflettu wkoll dwar kif aħna ġibna ruħna fil dan is-settur tal- politika. Il-rapport huwa bbażat fuq konsultazzjoni wiesa ma' bosta partijiet interessati li saret fl-2013 dwar kif nistgħu ntejbu l-koerenza tal-leġiżlazzjoni dwar is-servizzi finanzjarji fl Ewropea. Konsultazzjoni hija bbażata fuq il-koerenza, l-interdipendenza tal-leġiżlazzjoni u l-progress ta' proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet. Fil-rapport aħna namlu sensila ta' rakkomandazzjonijiet kostruttivi għal dawk li ser jiġu għarajna anke fil-Kumitat ikon illi huma għandhom jagħmlu ifittxu rapporti fuq bażi regolari minn Digi Markt dwar il-leġislazzjoni illi bilna dwar f'dan il-mandat il-Kumitat juża l-konsultazzjonijiet pubbliċi aktar ta' spiss sabiex jingħata input mill-partijiet interessati u t-Kumitat jikkonsidra illi il-rapporters u shadows għandhom jisibu pozizjoni aktar komuni. Aħna namlu rakkomandazzjoni lil kummissjoni ġifiri kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni tal-fattibilità tal-kodifikazzjoni ta' servizzi finanzjarji u leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fi strument wieħed vinkolanti. Aħna nikkonsidraw ukoll il-Kummissjoni għandha s-saħħaħ l-lini gwida interni tagħha dwar l-evalwazzjonijiet ta' impatt u koordinazzjoni aħjar fost is-servizzi tal-Kummissjoni huma meħtieġa u r-reviżjonijiet koordinati tal-leġiżlazzjoni relatata għandhom jitwetqu. Jina naf illi kummissjoni tista' tinvolvi dawn ir-rakkomandazzjonijiet imma dan għandu japplika wkoll in mill-Kummissjoni hemm xi emendi individwali emenda numru wieħed tiċċara li regolament differenti tal-attivitajiet jista' jwassal għal xkiel potenzjali. Din hija aċċettabbli emenda tnejn f'paragrafu disa' li taraf illi il-Kummissjoni fil-programm annwali ta' ħidma tagħha għandha lan illi tistabilixxi kalendarji ċari għall iżvilupp ta' leġiżlazzjoni ġdida. Din hija kwistjoni wkoll pożittiva. U importanti li aħna nappellaw lil kolleġislaturi sabiex ikomplu jagħtu ċertezza għal partijiet interessati fir-rigward tal-kalendarji. Aħna naqblu kol bisih ma' emenda numru 5 minn Berkhard Balz illi tisħaq dwar l-importanza li aħna għandna nqisu id-diversità u l-partikolaritajiet ta' setturi finanzjarji differenti, kif ukoll il-prinċipju ta' proporzjonalità. Meta il-Kummissjoni tevalwa l-fattibilità tal-kodifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-servizzi finanzjarji fi strument wieħed vinkolanti. Hawnhekk qed naraf illi naf illi hemm il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni imma tridu biss tiftakru xi żbalji kien hemm fil-leġiżlazzjoni dwar is-servizzi finanzjarji kif ukoll fis-separazzjoni fir-rapport li kienen illi għadu għant il-Kommissjoni u ser joħroġ fi żmien fejn issa ma bżonnu u mhux qed tiqis il-ħidma u l-arfin espert ta' dan il-Parlament. Jiena ma tantx entuzjasta dwar emenda 3 għal paragrafu 11 illi jgħid illi forsi jista' jkun hemm jew ma jkunx hemm bżonn illi rapporters ikollhom l-istess pożizzjoni. Kenna esperjenza dan l-aħħar fir-rigward tal-MIFID, l-IMD u l-PRIPS jekk ir-rapporters jaqblu bejnietom ta' bilħaq dan jikontribwixxi għal koerenza tan-negozjati dwar il-leġislazzjoni tal-Unjoni servizzi finanzjarji u hija din il-pożizzjoni komuni hija mixti għal dak kollha involuti. Issa jiena naf illi fil-grupp il-kbar il-membri forsi jixtiequ xi ħaġa li jkunsidrawha bħala xi ħaġa tagħhom. Rridu xi tip ta' clustering f'dan ir-rigward u arranġamenti tal-gruppi ta' ħidma. forse nistaw nimxu f'din ir-rotta fil-kompromessi. Il-gruppi żgħar jaqblu iktar għaliex huma jiffukaw fuq is-settur bankarju jew fis-swieq jew fuq bnadi oħra. Iżda ma nistgħux niċħdu li l-pożizzjoni komuni tista' tkun ta' sewi xi drabi jiena nħoss illi jiena l-unika persuna li nafx qed jiġri kull imkien matul it-trilogi. U mhix ħaġa sabiħa biex ikolli biex nkun onesta ma'kom. Hemm bżonn taktar persuni li jkunu jafu x'qed jiġri. Diffiċli naċċetta emenda erba wkoll, emenda erba li paragrafu 14 li tpoġġi f'dubju il-kelma koerenza fir rigward ta' relazzjonijiet bejn ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u dawk li ġew adottati minn ġurisdizzjonijiet kbar. Kull ġurisdizzjoni hija sovrana u tħares ir-regoli tagħha. Madana kollu minħabba illi s-sistema finanzjarja globali hija minn suġa flimkien jina nemmen illi għanna bżon aktar koordinazzjoni meta aħna nikkonsidraw kif il-leġislazzjoni tagħna tinteraġixxi ma' diktar ġurisdizzjonijiet oħra. Dan naturalment isegwi mill wara l-ħidma illi issir fuq livello li fil-ġewxin qabel ma Nad il-kelma lil kollegi nixtieq ngħid illi apparti diskussjonijiet fekon Dan ir-rapport huwa ta' benefiċċju għaliex huwa punt ta' referenza u gwida għal dawk li ser jiġu warajna meta huma iseguna fil-leġislatura li jmiss. Nitlob il-Kummissjoni sabiex tieħu nota tal-kummenti u rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rapport. Issa, għawn xi kollegi li jixtuq jitkellmu dawk li rasqu l-emendi ma jinsabux hawnhekk tgħid il-President. Ħadd meġdi jitkellem? Dinja, dan huwa punt illi meta jasal il-waqt nivvotaw dwaru fit-30 tax-xar dan huwa rapport tal-kumitat biss u mhux se nresquh quddiem il-plenarja hija idea sabiex flimkien naqsmu l-aħjar prassi. Blajnuna għajnuna tal-sekretarjat aħna naġġornaw ir-rapport u inqasmu ulkom. Meta jasal iż-żmien. Issa nistgħu ngħaddu għall-MMFs. Il-fondi tas-suq monetarju għandna il-sajt li huwa responsabbli u flimkien ser nazaminaw l-emendi Thank you. Grazzi tassew, Signora President. Sabiex nibda ippermettu li ngħid illi ġew mresqa aktar minn 400 emenda u dan juri kemm huwa ta' importanza dan il-punt. Kif intqal fl-aħħar laqa jina nemmen illi l proposti tal-Kommissjoni huma bażi tajba illi fuqhom nista' nkomplu nibnu il-ħidma tagħna u l-ewwel dossier prattiku li ħarġet bih il-Kummissjoni bħala parti minn pakkett sħiħ ta' emendi. Sabiex niżguraw illi settur bankarju jaħdem aħjar fuq livell Ewropew u d-dinja biss parti speċifika, mhux l-iktar parti perikoluża jekk norganizzawa aħjar mod. Il-punt kruċjali hawnhekk huwa illi dawn il-fondi tas-suq monetarju illi huma parti importanti mill-ekonomija tagħna dan m'għandniex ninsewh, għandhom jiddaħlu fis-sistema, għandhom ikunu aktar trasparenti, għandhom bżonn ta' aktar assi likwidi. il numru ta' emendi li kellna qegħdin jippruvaw iwettqu dawn l-affarijiet kollha u bekk jiena naqbel magħhom. Kenna l-ewwel round ta' taħdidiet flimkien ma' Shadows u jiena nemmen illi aħna sibna ftejim mifrux fuq bosta punti. Per eżempju dwar fejn dawn il-fondi jistaw jinvestu, fejn jistaw jiġu investiti. Għanna nitolbu għal rating għal klassifikazzjoni esterna ta' dawn il-fondi għandu jisirilhom stress test u kol bżon ta' rapporti dwar kif qed jenħadmu. Nirridu nirfinaw l-affarijiet xi ftit fil-ġimgħat li ġejjin, pereżempju il-mod ta' kif il-rekwiżiti ta' likwidità u rekwiżiti ta' diversità jintlaħqu x'inhuma l-kundizzjonijiet hemm min irid jillimita dawn il-kundizzjonijiet u hemm min jixtieq iżommhom kif inhuma. huma. Meta niddiskutu dawn il-punti, irridu nevalwaw ċertu punti fid-dawl tal-fat li niżguraw illi kun hemm biżejjed assi likwidi fl-investiment barrani fl-ekonomija reali fost l-oħrajn. il-persuni rridu jkunu jistgħu jinvestu fil-fondi ta' suq monetarju, naturalment ir wol preċiż ta' eżma ukoll għandu jissemma u jiġi speċifikat. L-iktar punt diffiċli issa dwar kif nistaw nindirizzaw is-sinafs u il-vinafs. Bosta kollegi resqu l-emendi tagħhom dwar dan is-suġġett. Jiena nista' ngħid li aħna nappoġġaw il kummissjoni nippruvaw niksbu aktar minnhom il-Kummissjoni issuġġeriet buffer għas-sinafs għal fondi valur net fis tal-assi illi għandu jimbena f'perjodu ta' tliet snin jina nemmen illi aħna illi l-affarijiet għandhom jisiru b'mod aktar rapidu. Wara ċertu rakkomandazzjonijiet minn superviżuri fuq livell Ewropew, nemmen illi għanna namlu bidla lejn il-vina f'smel aktar fis possibbli studju minn Harvard huwa favur illi jkun hemm buffer ikbar, buffer ta' 3%. Dan huwa dibattitu illi għaddej bħalissa fl-Ewropa imma anke fil-Stati Uniti. L-FSB qed jissuġġerixxu investiment fil-vinefs u li aħna għandna nitbedu mis-sinafs u nersqu aktar qrib il-vinafs, mhix ħaġa daqshekk radika, radikali imma jfisser il riski li huma involuti f'dawn il-fondi huwa diffiċli niġġustifikaw jekk nieħdu dan it-tip ta' riskju l-iktar matul kriżi. Jista' jkun hemm abbinar żbaljat fil-likwidità f'kull tip ta' font, ovvjament, iżda sinafs jistaw ikollhom aktar vantaġġi fi żminijiet ta' stress, l-istress irridu innaqsu, ovvjament dan jista' jagħmel tajjeb trasparenza wkoll. Naturalment l-industrija ma tridx tatina weden u ma jridu kollox. Faċli, iżda aħna wasal iż-żmien illi nirriflettu xi ftit. Il-fair value accounting u l-użu ġenerali tagħhom mill-MMFs u l-metodu ta' spejjes tal-ammortizzanti hemm aktar trasparenza dwar l-ispejjes u r-riski involuti fl-MMFs dan għandu jkun ċaru tont lill-investituri potenzjali dwar is-sinef l-istudji u rewna illi hemm ċertu devjazzjonijiet minn 10 sa 15 punti bażi fil-valur inerenti illi qed jinżamm għal dak ta' euro jew dollaru wieħed u hemm binar żbaljat ukoll fil-valur reali tal-assi voluti. Issa bażi ta' ċifri li għattilkom jiena nemmen illi bidla messinafs għal fondi vinafs hija l-aħjar għażla għalina nirreferi għal opinjoni ta' regolaturi oħra u opinjonijiet oħra li aħna irċevejna rridu niddibattu iktar dan il-punt jekk aħna ma nixbux maġġoranza sabiex namlu din il-bidla. Lejn il-vina, ovvjament aħna irridu nindirizzaw il-buffer, irridu u forsi inkabruħ. Irridu nizguraw illi Dan jorbot ma' likwidità, mal kumpens fost l-oħrajn, għaliex dan ikun eżerċizzju aktar ikkumplikat li aħna rridu nwettqu jiena bħerqa ninsab lest illi nara x'għandhom xiejdu l-kollegi u nixtieq nirringrazzjakom għall kooperazzjoni kostruttiva li kellna sissa. Thank you, Said. Now for the EPP, Jean-Paul Gauzes. Grazie ħafna, Sir Jean-Paul Gauzes. Grazie ħafna, Senior President l mela, eh, nishtiq nir-ingrazzja l-rapporter u minn qalbi qed nagħmel dan għaliex ix-xogħol li sara hawnhekk jirrifletti diskussjoni ġenerali li kienet għadha pożittiva għavolja għadna ma sebni soluzzjonijiet għal kwistjonijiet kollha naħseb li għalin għas il-negozjati waslu eh, għal pass il-qoddim fil-kompromessi. Naħseb ta' min naħsbu ftit kif nistaw niksbu iktar securities finanzjari aħjar kif ukoll illi nżommu r-rabta ma l-ekonomija reali li hija fundamentali sabiex ikun hemm il-fondi għall-istess ekonomija. Il-rapporter semma l-estensjoni għall-attivitajiet eligibli fejn permettu anka il-fondi sabiex jinvestu fċertu oqsma li uh, huma soġġett għal kondizzjonijiet li jippermettu mbagħad l-istabilità hemm il-punt tal-likwidità u d diversifikazzjoni. Imma hemm mistoqsija importanti ħafna fuq is u l-vnaps. Naħseb eh, dina toħloq eh, pożizzjonijiet differenti fuq dan u eh, naħseb illi għadna il-bot mill-li nilħu konsens fuq dan u għalek verament rridu naħdmu fl-imkien sabiex nikonsidraw il-soluzzjoniet uh, potenzjali. Anka li naħdu konsiderazzjoni u koll il-bazi li prepara il-rapporter. U importanti li aħna ma podġux is cnevs eh, taħt id-dida minħabba kondizjonijiet finanzjari li forsi ma jkunux daqshekk realistiċi u għalhekk għadna qed naħdmu ħafna fuq dawn il-punti imma naħseb li qegħdin fit-triq tajba. Grazzi ħafna fissem l-Alda Sur Clint. Grazzi ħafna Sherin, palma qal eh, Jean Paul, Iva kena diskussjonijiet ma' rapporter u uh, u dawn kienu pozittivi immens. Ringrazzja wkoll ir-rapporter għall-ewwel emendi ta' kompromess illi resqinna u li aħna rnexxina niddiskutu anka l-bira. Issa l-iktar punti krunċjali għadhom ma ġewx eh, meluba għadhom għandna ma simni soluzzjoni għalihom imma dan eh, huwa ovvju u naħseb illi jirdu naħdmu li konsens. Ħares ftit punti palma diġa semma l-għana u lini huwa illi naċċertaw li konna situazzjoni stabli u likwida fej din tkun tista tkun tajba l-ekonomija palma diġa ġar fil-passat. hemm bżonn ta' ċertu miżuri u dan jorbtu anka mal-assi likwidi u l-livelli tagħhom ekkux 25% 20% dan jitlob iktar diskussjoni imma id-direzzjoni eh, bażi għal inqasija ċara qed nitkellmu wkoll fuq il-kwalità tal-assi li hija waħda ċara. Għandi mistaqsija però fuq ir-rwol tas-sinavs u mqabla mal-vinafs. Ma nistax naqbel għan inqasal issa illi nitrasferixxu eh, minn kategorija għal oħra. Naħseb illi hemm futur possibbli għatni għaż-żewġ kategoriji u naħseb illi anka nistgħu nsaħħu s-sinavs u l-abilità tagħhom sabiex jirreġixxu tajjeb kif ukoll illi ninkludu ċertu miżuri speċifiċi forsi għal uh, liquidity fees kif ukoll uh, mekkaniżmi illi jippermettu illi uh, nistgħu nużawhom għaliex jekk ser neliminaw is-CNFs u nitrasferuhom għal VNFs qed nara riskju li konna likwidità eċċessiva illi mhux mod awtomatiku ser tibqa' parti mill-fondi u tista' tmur anka f'depożiti bankarji u forsi anka jista' jkun li l-banek ma jridux jaċċettaw dawn it-tip eh, ta' depożiti għaliex qed nitkellmu fuq biljuni ammonti eżaġerat. U dan jista' wkoll iwassal għal żieda fir-riskju fis-swieq mod ġenerali u għalhekk irridu nżommu qudiem għajnejna u naħsbu fuq ir-riski u l-possibiltajiet illi neħdu din tip ta' deċiżjoni. Rigward tal-cost accounting naħseb illi huwa ċar illi dan jista' uh, jiġi introdott imma jrid ikun mamul taħt ċertu kondizjonijiet u ċertu monitoraġġ li ġara u wkoll fuq xi kompromessi xi idejat u naħseb li m'għandux tkun problema kbira sabiex niksbu naslu għal konsens. U importanti wkoll illi meta nitkellmu fuq regoli ta' diversifikazzjoni nevitaw li kunem konċentrazzjoni ta' riskju. L-aħħar punt irridu naċċertaw ukoll illi nilimitaw anka nevitaw forsi l-appoċ estern minn xi awtorità lokali jew sovran nazzjonali Naħseb din kienet realtà, mhux biss riskju fil-passat. Il-fondi forsi ma ndirizzawx dan, però jekk taraw eh, l-istatistika tara li kien hemm ħafna sponsorships fil-passat u għalhekk irridu naħsbu daqsxejn nistgħu nagħmlu fuq dan. Naħseb li eh, sejrin fil-direzzjoni tajba, t-namlu progress ma għadna ma wasannix u għalek herqan li konna aktar skambju ta' femit. Grazzi ħafna fisem il-ħodor is-sur Filip Lamberts. Selmilkom għal darboħra. L-adwa tajba sajid jina kontent immens bil kualita ta' xogħol li għamil rapporter. Kif ukoll eh, bl-atmosfera eh, fin negozjati naħseb li għandna tim tajb ħafna involut u ser inkompli bl-Inglisi jgħid il-kellim għaliex għandi noti bil-miktub qoddimi. Mela, l-ewwel mistoqsija kruċjali ser nibda bl-iktar waħda ewlenija jekk aħna irridux fis-sina is-sinavs fl-Ewropa. Hemm l-ideoloġija ta' xelluk estrem illi dawn il-tip ta' fondi eh, huwa Forsi hemm xi raġunijiet wara dan u naħseb illi kultant ikun huwa kulturalment diffiċli għall-Ewropej uh, għall-punent sabiex jiprojbixxu xi ħaġa uh, lura fil-68 uh, konna nejdu li huwa projbiti tipprojbixxi ġifieri għajna daqsxejn dik il-mentalità. Forsi ta' min ikkonsidraw uh, x'nistgħu nagħmlu, forsi għandna għażla qudiemna forsi l-grupp qed jinqasam fuq dan, però nistgħu anke saħħu l-appoġġ fuq dan u naraw daqsxejn jekk nistgħux nibqgħu nixbdu ħabel wieħed jew le fuq dan. Forsi nistgħu nevalwaw dan il-ħsieb u għabbażi ta' dan nirrakkomandaw illi jkun hemm il-tranzizjoni tal-fondi Sinav għal Vinav, zikun hemm perjodu ta' tranzizjoni. li mandiċ eh, tkun wahda eterna. Aħna nishtiqu li kunem rekwiziti addizjonali fir rigward ta', ta tranzizjoni ta' sina f'Zalvina f'sul periodu ta' tranzizjoni sabiex anka neneutralizzaw il-differenzi negattivi. Aħna nafu kol li Jean Paul propona ċertu punti fuq dan, kien hemm ukoll eh, argumenti fil-gwart tal-isforzi ċikliċi. Naħseb illi hemm approċċ simmetriku bilanċjat fuq il-buffering sabiex anka nil-limitaw il-abilta ta' sina fu anka nikalkulaw l-assi naħseb li dan qed isir xogħol fuq fir-rigward ta' emenda 24 għaliex qed nitkellmu fuq il-liquidity fees u thresholds Sinjura Xerren u kollegi oħra introduċew emendi f'dan id-dawl u għem ukoll il-punt fil-rigward ta' sospensjoni eh, temporanja fil-rigward ta' redemption su shares naħseb. Hawnhekk nistgħu naraw ukoll emendi simili. Naħseb id-diskussjoni kollha hawnhekk fil-rigward illi nżommu s sinnefs u proposti alternattivi eccetera, naħseb illi mhux qed iwasslu għal tweġiba fir-rigward tal-kwistjoni tal-vantaġġi. Mhux qed nara reazzjoni kredibbli marbuta ma' dan. Is-sina versus il-vina fu rekwiziti fil-rigward tal-perjodu ta' transizjoni naħseb illi Nissa napoġġaw l-rapporter fej qed jaħdem sabiex jaċċerta li jkun hemm regolamentazzjoni fil-rigward ta' tax havens fl-Unjoni Ewropea u postijiet oħra il-ħtieġa illi anke nipproteġu il flejjes ta' min tal-persuni tax-xabli u r rwol tal-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll illi nillimitaw Uh, l-exposure tal-fond ta' suq monetarju u li kunem uh, dan li jissefih dan uh, su regolatorju l-mifidu koll jgħat jiproponi dan jina għadni minix konvint 100% Jean Paul u koll xi punti fuq dan kif ukoll illi eh, kun hemm ir-regolament tal-MMFs. Jekk l-MMFs ikunu kważi banks, naħsib xilli eh, eh, irridu naraw anka x'inhi sitwazzjoni għaliex anka Renjoniet mhux qed jittestjaw dan it-tip ta' banek u anka minkejja deċiżjoni ta' DCJ naħseb irridu naraw kif dan se jaffettwa l-leġiżlazzjoni futura tal-Unjoni Ewropea fil-futur. Aħna rridu nsaħħu il-poteri tal-eżma jiġifieri il-systemic MMF jkunu taħt is-supervizjoni tal-eżma. Aħna qed nissuġġerixxu wkoll sabiex l-MMFs ikollhom eh, pjaniet tal-kupru. Naħseb aħjar li niprevenu mill-li nikkuraw. Il-prevenzjoni aħjar mill-kura għalhekk ta' min naħdmu eh, fuq dawn il-punti kollha ħani hawnhekk. Naħseb illi eh, tajjeb illi issa nitħlu fil-parti iktar diffiċli tat-tekst, tat-test. U ħerqani li namlu dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Is-sur Teġek inti jatteraġa tirrappreżenta lil Sajid. Iva, fissem Sajid, grazzi. dawn huma xi ftit kommenti minna naħa tiegħu, jixtieq ringrazzja lir-rapporter u shadows fi din id-diskussjoni inizjali li kienet produttiva mens u li seħet il-biraħ però għal darbohra jixtieq isostni l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward ta' sina f'buffer. Il-mass redemptions li seħħew fil-kriżi tal-2008 ma seħħewx biss eh, minħabba l-istruttura tal-MMFs imma wkoll minħabba l-exposure għal eh, settur eh, finanzjarju Amerikan. Fl-2012 eh, il-rapport juri illi s-sina volvina għaddew minn ċertu adattament u, importanti illi s-sina f'buffer għandu jkun Naħseb illi hemm biżejjed cash flus kontanti fl-idej sabiex dan il-buffer ikun possibbli. Kien hemm ħafna organizzazzjonijiet illi għamlu kontat l-investituri ta' kull tipu daqs kif ukoll eh, managers tal-MMFs illi uħossu illi din dan il-buffer huwa żball kbir. Ir-regolaturi internazzjonali forsi talbu dan il-buffer imma hemm nuqqas taqbil bej il-regolaturi tas securities u l-Bank Ċentrali. Lajsko mux mhux qiegħed eh, jitlob eh, il-buffer ta' 3% u qiegħed jitlob anka ċertu eh, ħlas, ċertu miżati il- Naħseb jista' jkun hemm miżura differenti li twassalna għal modell finanzjari differenti jekk uh, se noħolqu l-buffer ħan kisru l-industrija ta' sinaf imma jekk l-istati membri jridu dan jridu jkunu onesti fil-rigward tal uh, ta' dak li jifilħu il-kumpaniji u l-korporazzjonijiet. Grazzi ħafna, għandi kellima oħra fuq il-lista għansamijom l-Sur Gay Mitchell, Silvi Gulad, Astrid Luling u jena. Għaw xattiħor, Iva. Mela kem tinformawna. Grazzi ħafna, naddi l-kelma l-Sur Mitchell. Grazzi ħafna tax-xogħol qed isir huwa veru li hawn opinjonijiet differenti fuq dan fir-rigward tas-sinaps eh, li hija kwistjoni diffiċli ħafna u hemm bżonn illi ntejbu il-regolament kif ukoll il-fondi tas suq monetarju. Il-ġimgħa li għaddiet eh, fi żjara ġewwa l-Irlanda parlamentari Irlandiż eh, fuq rappreżentazzjoni indipendenti qal illi eh, Is-suġġerja li forsi għanna namlu xi ħaġa u nista' naraw xi joħroġ minnu. U forsi iva jista' jkun l-approċċ, forsi fir-rigward ta' sinevs nistgħu nippermettu dan naraw daqsxejn x'jiġri. Nistgħu naħnu billi naħu systemic risks, però hemm mezzi oħra. Intħassib tiegħi huwa anka bbażi tal-pariri li natajt il-capital buffer propost jista' jfixkel il-xogħol fis-settur bankarju b'mod sproporzjonat u naħseb illi Dan jista' jfixkel ukoll il-likwidità fir-rigward tad bħal ma qal Filipp dan uh, mhijiex sitwazzjoni mixtieqa. Dan għalhekk jista' jwassal ukoll għal eh, ċertur tirar minnaħa tal eh, ta' passilura minħa tal-banek kif ukoll idu niftakru il-sinavs isarfu eh, parti sostanzjali mill-likwidità tal-corporate sector. U għalhekk Idu naraw ukoll eh, kif dan jaffettwa relazzjonijiet bej l-Istati Uniti u l-Ewropa. Fil-komunikazzjoni ta' tnejn tnax wieħed u ma wkoll taw il-pożizzjoni tagħhom. Naħseb illi eh, buffer irid ikun eh, kbir eh, b'tali mod illi l-MMFs ma jkunux jistgħu japeraw jekk ma jkunux żar u jekk ikunu żar u limitati dawn mhux ser ikunu possibli li nħadmu li l-in minn 2008 forsi dan kollu nsanżom u dimajnejna. Naħseb li l-industrija miex taffetċa eh, żmien feliċi eh, dan ir-rigward. Eh, naħseb li jekk tisimgħu anka dak li qed jgħidu l-investituri Ewropej aħna kellna laqat anka ma' rappresentanti tal-universitajiet, ma' l-aġenziji tal-housing, autoritajiet lokali, illi qegħdin jgħidu aħna iridu solvency likwidità u jekk ser nimplementaw, jekk ser nimplementaw dan mhux ser din alternattivi. Naħseb illi il-proposta għal liquidity fees u redemption naħseb naħseb nasabiex nindirizzaw dan l-inkwiet bl-istess sorni kif proponawna. Mux xafin itħol fiktar dettal minnek, ma naħseb illi huwa tħassib kbir, naħseb li huwa territorju perikolus u jkun soluzzjoni importanti illi s sinafs u l vinafs manħallu għom xaffetu għal likwidità li xikunu taħsara kbira likwidità fl-Europa. Tamin naħdmu fl-imkien sabiex ikonna rizultat aċċettabli u jekk joġobkom inħeġġeġ lill-membri sabiex ma nitilfux kollox issa. Dinja parti importanti fil-rigward tal-likwidità u l-fondi Ewropej. Nirringrazzja l-rapporter u x-shadows ħadmu fuq dan id-dossier daqstant eh, diffiċli. Grazzi, Silvi. Grazzi ħafna xerin. Jina naqbel mal prekopazzjoni li għadu kem għal gaj. Għax ovvjament edin nitkelmu fuq biljuni u tantu ma importanti biex nerġaw nifinzjaw l-ekonomija. Speċjalment skont l-ipotesi li qed nismu jina ma nafx ġifiri verament għandna bżonn fl-Europa ekkux il-banek jew nkella l-swiq finanzjarji imma jina naħseb li anki jekk ma nafx eżattament fejn il-verita hemm raġunijiet tajjeb biex imorru għal istrumenti li jikontribwixxu għal finanzjament ta' żona tal-euro. kif se deċidu bejn investimenti irritu naraw eżattament jekk se nżommu dawn is-sinavs għall-inqas irid ikonna l-buffers u regoli eżatti ħafna biex ma jkonniex problemi bihom ma nafx sur rapporteur rapporter ma nafx jekk eh, ux etnejnek imma ovvjament se naraw il-kompromess u naslu għal-qbil għal-ftejjem jena naħseb li meta inqablu ma l-Istati Uniti li noqogħdu ftit attenti għax hemm differenza meta nitkellmu fuq l-ammont tal-finanzjament ta' dawn is-swieq ma tantx wieħed jista' iqabbilhom. Grazzi. Thank you very much. Astrid. Issa Astrid. Grazzi ħafna, Sinjura President. Wara dak li qal is-sur Mitchell ma tantx baqa li xnejt għax naqbel ħafna ma dak li qal. U meta l-ewwel darba li diskutejna dan is-suġġett <clears throat> u diskutejna l-istrumenti għall-investituri u kollha istituzzjonali wkoll l-ewwel dibattitu tagħna jiena konta kelli żewġ kummenti U dawn iż-żewġ kummenti għadhom joddu fil-dibattitu li qed ikollna llum il-kuntest ta' fih li qegħdin ngħixu, ovvjament nafu x'inhuma il-rati ta' interessant baxxi il-situazzjoni verament għada imwera fis situazzjoni finanzjarja. Il-rendiment, il-marġni ta' profitti, kollox huwa imrażżan. U għalek ir-regoli regoli ġodda jkollha konsekwenzi kbar jekk ir-rati ta' rimax kienu kieku kellhom ikunu ta' 6 jew 6 fil-mija meta jkun hemm differenza ta' xi kwarta indiċi jew nofs ovvjament e, ma tantx ikunu jinħassu imma meta r-rati huma daqshekk baxxi kull ċaqliq tal-indiċi jagħmel ħafna effett. Għalhekk irridu noqogħdu ħafna attenti għal dak li niddeċidu għalih f'dan il-kuntest. Issa, it-tieni kumment, meta l-affarijiet qegħdin jinbidlu anki naraw ġifieri mill-emendi, u mid-dibattitu qed naraw li għandna diverġenza ta' opinjonijiet. Għalhekk il-kumitat jara eh, l-bżon li nbidlu regoli mod kbir. Il-fond ta' garanzija ta' 3% u l-industrija ribattitu qalet li dan il-fond ikun jista' jiġbet ukoll xi taxxa skont il kondizjonijiet imma jiena nerġa' nirrepeti s-suġġerimenti tiegħi li dejjem inżommu l-fond b'valur dejjem l-istess għal klijenti inter-istituzzjonali anki jekk il-problema ma nsiblux il-kaptu kompletament hekk, imma għalhekk għaliex ma nieħdux in id-direzzjoni ġifri klienti istituzzjonali ma ndomx joqodu għal mm, proċess ta' rimbors er, li jitċaqlaq ħafna. Issa, meta wieħed iqis il-fat li rati tal-imax għadhom baxxi, għal-buffers. Il-buffers ma, ma naħsibx li għal-leġislatur li jirrendi strument iktar diffiċli strument finanzjarju li jkun wera li ħadem. wieħed irid jara dan kif se jiżvolġi l-provi li għandna sissa għadhom ma jikkonvinċunix biex eh, eh, naħna eh, insegwu l-Kummissjoni. Dejjem nitkellmu dej li iktar tkabbir se jfisser iktar postijiet tax-xogħol għalhekk issa għaliex irridu ndaħlu regoli li ikkeċċi is-servizzi jibatom il-barra dawn is-servizzi finanzjarji li tant għandna bżonnhom jina naħseb li kif naħsbu fil-grupp tagħna li ir-raġuni se tirbaħ. Grazzi. Grazzi ħafna. Burkhardt, inti tlabt kol biex eh, titkellem? Grazzi ħafna, Signora President. Hemm xi żewġ punti li xtaqt insemmi anki jekk jiena naqbel ma' Sur Mitchell u anki ma' Sinjura Luling fuq il-capital buffer. Jina naħseb li dan għanna ninsoħ. Għaxek verament rridu naraw kif se u buffer, ikun ifisser li l-istrument sinaf inkunu edin dubji fih. Ġifiri, dubji jekk jekunx se jeżisti suq bħal dan, jekk jekunx se jiġu konsidrat fis-suq palissa il-fat li sinafs isiru nafs. jina ma naqbilx li il-tibdi li sir aut b'mod automatiku. Wieħed jista' jimmaġina li din tkun possibbli jekk ikun hemm ċertu kondizzjonijiet f'każ ta' bżonn. U jekk dan ikun ukoll possibbli li jsir. Xaħat ħadd semma' l-Istati Uniti. l autorità ta' supervizjoni fl-Istati Uniti edin jikkonsultaw fuq regolament ta' dawn il-fondi tal-money markets. U naħseb li se joħorġu xi regolamenti fis xhur li ġejjin fuq dan is-suġġett. Madana kollu ma naħsibx li din xi ħaġa li hemm bżonn li ndaħlu kull kullimkien Veru li rridu naraw xa jkun għaddej fl-Istati Uniti imma rridu nqisu wkoll x'inhuma l-proċeduri tagħna u hekk xi ħaġa bħaldin din tkun ġustifikata fis-sistema li nafu tagħna. Ovvjament hemm il-G20 ukoll irridu naraw biex joħorġu minn hemmhekk. Fuq l-investiment u ir-regoleta diversifikazzjoni ma naħsibx li għanna namlu xaħġa oħra ħlif nitkellmu dwar id-jufijiet ta' dan. Regoli huma importanti meta jagħmlu sens u naħseb huwa importanti li fleset naraw li kunem ċertu kwalità għadbaqali xi affarijiet l kwalità ta' l-investment classes ukoll huwa fattur importanti. Grazzi. Grazzi ħafna Jina għet li kont se nitkellem ukoll Umbat wara il-Kummissjoni trid tirribatti nanti ċans li tagħmel dan. Jina mhux se noqgħod nerġa' nsemmi dak li diġà intqal fuq is-sinaps b'mod ġenerali l-emendi li resaqt jien huma jaqblu mal-redemption fees ġifiri kontra il-capital buffers tal-fondi sinafs. Fuq affarijiet oħra hemm bżonn li konna l-credit ratings esterni, ma nistax nistgħu naqbdu neħilsu minnhom kif ġifu leħaq. Jiena naqbel jkun hemm eh, sistema ta' evalwazzjoni interna u jkun hemm iktar trasparenza u rekwiżiti għat trasparenza. Imma fuq is-sinaf fuq sinafs anki Mario Draghi għal u li SRB għallu eh, kif jaħsbuha dan qed iħassibna u dawn il-kummenti sa ilhom li saru. U kif qed nifhem l-affarijiet jien dawn kienu bbażati wkoll fuq il- l-Whitman paper Ġifiri, l-studju kien sar anki il-kommissjoni kienet ħadet eh, ispirazzjoni minn dan. Kienem 12, ġifiri 3% ta' dawn il-fondi kienu bbażati fuq il-euro. U minn daw 5 biss, ġifiri ikftit iktar minn 1% kienu offruti l-investituri eh, istituzzjonali u kif smajna dan huwa importanti għal corporate treasures Eh, li użaw dawn il-fondi sinafs. Issa fuq il-sustained withdrawals kienu fuq il-bazati fuq 1% tan-net assets anki periodu ta' 3 jiem Imma 3% tal-outflow hija sitwazzjoni normali f'dan il-qasam specialment għal dawk il-fondi li jintużaw mill-corporate treasures Iġifiri, irridu nqoddu attenti meta nitkelmu fuq din il-performance fi żmien fejn is-swi għandhom ċertu pressjonijiet. Għalhekk jiena naħseb li l-autorit lokali, il-definizjoni tal-mifid dwar l-investituri ta' bl-imnut. dawn ir-retail investors. Ġifiri, wieħed irid jara eżattament kif se jiġi mifhum mifhum dan kollu min nies il-flus li ma jmorrux fċertu fondi tal-vina si morru mbagħad minflok fil-banek x'se jiġri meta l-flejjes flu jibdu joħorġu mill-banek. Aħna minna deposit guarantees kien biex naraw li dawn il-flejjes ma jintilfux b'dan il-mod. Araw l-Irlanda il-garanziji li jagħmlu fuq id-depositi biex inkunu qegħdin noħolqu xi ħaġa li seġi ħafna dannu u wieħed irid iżomm quddiem għajneh li hemm limiti fuq il-garanziji tad-depożiti li japplikaw għal banek, ġifieri nkunu ġusti li nisfurzaw in-nies li jpoġġu il-flus hemmhekk f'dawn it-tip ta' fondi, speċjalment meta wieħed jara l-ġerarkija tal-bailins naraw ħafna depositi u nibdow immissu dawn, issa nattakkaw dawn, hemm ħafna raġunijiet għaliex ma rridux li dawn it-tip ta' flejjes jitħlu fil-banek memx rekwizit li inti meta twaqqaf il-kontrat li se terġa' tieħu flusek lura, forsi il-banek mhumiex l-aħjar soluzzjoni, imma ma rridux aħna nagħmlu proibizzjoni tagħhom, forsi ngħidu iva dawn kellhom in-nuqqasijiet għamlu l-iżbalji, imma rridu nitalmu minn dan biex nirristrutturaw l-affarijiet aħjar u mhux naqbdu ngħidu dawn ma jiswa għal xejn jien nixtieq ngħid ukoll qed naqbel mal-emenda ta' Oli Schmidt dwar il-limiti tal-likwidità. Dawn kienu l-kummenti tiegħi. Sal-Kummissjoni Indeed, thank you very much. Uh, I shall be very brief. And... Jena fil-qosor ħafna, għan indirizza tlet punti il-propensity to runs, il-proposta tana u anki fuq il-spejjes il, spejjes ta' tal likwidità Issa fuq is-sina fuq il-vina f'dawn iż-żewġ fondi se jkollhom ir-run risks jekk ikun hemm xi problema bil-kreditu jew f'xi żmien ta' kriżi speċjalment dik tal-banek, imma se jkun hemm differenza waħda. Ir-redemption fund għandu problema ta' stabilità li dan ma jidħolx ma japplikax għal fond li varja. L-ħaġa l-importanti li jkun hemm likwidità din hija l-proposta tagħna, il-qofol tagħha umbat il-fatt li r-riskju tal-kreditu jinfirex jekk ikun hemm run dik li fil-termini finanzjari tissejja ħran u għal Stable Redemption Fund il-fattur tal-istabilità. U ovvjament irritu kunem il-fondi għal dan, għalhekk irritu kunem il-capital buffer. Dan jistaw joħdu l-postu bil-liquidity fees dawn l-ispejjeż tal-ekwidità ġifri li jaħdem bħal capital veter inti tħalla surcharge li umba tintuża biex tagħmel tajjeb. Il-liquidity fi tista' tkun waħda permanenti u meta tkun temporanja dan ma japplikax u mill-kriżi qed naraw li sakemm ikun hemm l-sponsorship l-ebda font mhux se eh, jidħol fil-liquidity fee Iġifiri biex nikkonkludu nistaw nejdu li liquidity fi hija tistutwixxi dan il-capital buffer. Grazzi. Daqshekk mela diskorsi il rapporter Tixti inti li tagħmel ġabra fil-qosor? Iva, nirringrazzja lill-kollegi kollha l-kontribuzzjonijiet tagħhom. Kif diġa qed hemm numru ta' punti li jixpul xuxin imma punt importanti huwa xej jiġri mis nafs. Dan irridu nkomplu niddiskutuh. Għadna ma wasalniex. Għalftejim. U se nagħmel ovvjament jiena l-almu li tiegħi biex naslu. Xtaqt biss nikkorreġi l-impressjoni li dawn ir-rekomendazzjoni tista' ilhom magħna. Le, da mux minnu, għax mis-sena l-oħra sur Draghi tiftaklu kien maħna f'Ottubru. U għalinna l-istess affarijiet li u jaqbel li nibdlu mill-vin li nitlu fil-vinas u ninsow is-sinavs. Fuq il-buffers, ovvjament, hemm ħafna studji anki dik ta' Harvard li għadha kemm ġiet pubblikata f'Diċembru kollha jitkellmu fuq dan. Tajjeb wis. Mela, il-ġimgħa d-dieħla se jkun possibbli niltaqgħu ma' shadow reporters sabiex naraw xbaqa pendenti u nispera li nkunu nistgħu naddu għal vot xi matul ix-xar ta' frar sabiex verament nistaw namlu progress. In-nies li jaħsbu li aħjar nistennew biex naraw se jiġri fl-Amerika, wieħed jista' jaqleb l-argument għaliex huma ma jistennewx lilna forsi jekk qed jagħmlu fil-fatt għaliex għandna nistennew l-Amerikani. Forsi ta' min nikkonsultaw bejnietna u naraw li jkonna l-istess normi biex nkunu biex noħolqu leġislazzjoni iktar tajba jiena ovvjament għandi l-kuntatti mal-omologi eh, tiegħi fil-Stati Uniti, imma ma naħsibx li għanna nistennow li huma il-estu xogħolhom fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa em, nivvotaw fuq it-12 ta' frar. U morru għal-plenarja, ġifri nimmira għal-plenarja ta' april. Jena naħseb f'april ħan għodu biss naddu l-ħin fil-voti. Tajjeb, issa immorru għal-punt numru, il-punt numru 12 eh, se nipposponuħ, immorru għal-punt 13 il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq terminu twil. L-istess nies naħseb bħala rapporter u shadow rapporters, hawnhekk qed nitkellmu fuq konsiderazzjoni tal-emenda ta' Rodi Krazza. U Rodi, ek joġbok tistanti ta' tina prezentazzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-ewwel il-kollegi Eh, mal interess li orow dan ir-rapport. 294 emenda ġiet imresqa. U il-vot se jsir fi 17 ta' frar. Jiena il-lum se nagħti daqqatajn dawn l-emendi u l-ġimgħa d-dieħla navvanzaw bil-proposti u s-sustanza tagħhom meta niltaqgħu ma' shadow rapporteurs. Kwestjoni kwistjoni li interessat il-kollegi hija dik li jekk nistawx dan il-fondi nistawx impoġġu u kol dawk il-kumpaniji li jkunu kwotati fil-borza u dawk li jistaw jitħlu fil-70% meta nitkellmu fuq l-SMEs u kol, skont ġifiri definizjoni tal-SMEs tal-Kommissjoni emendi oħra jitrattaw em, dawn il-kumpanniji li huma kwotati fil-borza fil li kollhom ukoll kapital ta' biljun ta' euro U wieħed issa irid jara li mumma dawn il-kumpanniji kwotati li nistaw nażlu minnhom. Li mumma li se nażlu għax mod ġenerali it-talba hija waħda insistenti marridu naraw eżattament li ma minnhom rridu u kol indaħlu l-SMEs li huma kwotati, għax dawn li huma l-iktar mill-quta mill-fat li m'għandhomx likwidità. U l-iktar li għandhom bżon li għajnuna. Ovjament, aħna ħanisimaw kif jasbuha il-shadow rapporters u l-kollegi l-oħra. Hemm xi ħaġa oħra. Il- L-istrument il-ġdid il dan l-istrument eltif. Mela di, naraw eżattament kif naħsbuha, iġifiri biex nżommu il din il-possibilità jista jkun u kol il-fat li kullħat jista jerġa jixtri istituzjonali u mux istituzjonali biex dan il-mekkanizmu jkun iktar attrajenti u t-tielet possibilità li immorru fit triq tan nofs natu possibilità li Eh, wieħed jista' jerġa' jixtri eh, l-istrument imma b'ċertu kondizzjonijiet u hawnhekk hija l-proposta tiegħi. Anki sur Jean Paul Gozes kellu proposta interessanti ġifiri li naqsu l-kapital matul il-ċiklu li jkun qed jeżisti dan il-font sabiex ċertu assikunu jistaw jintużaw mod ieħor. Umbat iċiklu iċ-ċiklu ta' żmien jiena għat naħseb ħafna fuq dan, rajt kif nistgħu ndefinixxu b'mod kronoloġiku dan iċ-ċiklu dan ma jkunx jagħmel sens li nżommu ċiklu għal ħafna żmien ta' dan il-fond, però f'ċertu każijiet oħra meta jkun hemm investiment e, li jkun interessanti dan l-investiment ġdid ikun jista' jagħti iktar ħajja twila lil fond ħaġa oħra importanti hija kif se nżommu l-karattru fuq medda twila ta' żmien fej eh, ġifieri wieħed irid iqis numru ta' ta' snin ta' dan il-font. X'se jkunu l-assi, se jkunu il-prospettivi tagħhom u l-amministratur kif se jitratta dan il-font. Ġifieri l-investituri kif wieħed jiddesidi jiddeċidi biex iż-żmien itawlu. Kwistjoni oħra tal-kollegi narawha fl-emenda u fuq din għadni ma spiċċajċ eh, bil-evalwazzjoni tiegħi u riflessjoni hija il-possibilità li jkun hemm fondi professjonali li kunu utli għall-investituri u ikunu dirizzati għall-investituri partikolari. Hawnhekk irnoqogħdu ftit attenti għax ma nistawx naraw koeżistenza ta' investituri istituzzjonali mill-pubbliku anki mill-privat. Aħna naħsbu li kull kategorija jrid ikollha il-font għalih. Ovvjament dan irdu nkomplu niddiskutu fuqu. Hemm il-kwistjoni ta' l-orientazzjoni Ewropea ta' dawn l-investimenti. Ma naħsibx irridu naħsbu 60% u 40% ġifri 60 jiġu investiti fl-Unjoni u 40% li l-Euro barra l-Unjoni. Jista' jkun hemm ukoll ċifri ta' nofs bin nofs 50% 50%. Ma naħsibx li l-ċifra hija daqshekk importanti għax wieħed irid l-ewwel jaħseb li jasal għall-lan li nsaħħu l-infrastruttura fl-Ewropa. Ovvjament, wieħed jista jiddiskuti fuq iċifra anki jekk jiena naħseb li e, e, iktar toġobni 60% u 40% bħala ċifra. Emendi oħra jittrattaw il-possibiltajiet ta' self sa' 40% minn flok 30% li qed propon il-Kummissjoni. E, jiena ma tantx naqbel ma' din proposta. Jiena nippreferi il-proposta tal-Kummissjoni. Jiena personalment. Emendi oħra jittrattaw t-tisħiħijiet meta jkun hemm ksur tar-regolament ma nafx jek dan x sens jew le meta wieħed iqis ċertu sanzjonijiet issa fuq l-assi li jkunu eligibli, xi kollegi jasbu li wieħed ma jaħsbu li jagħtihom preċedenza lil proprjetà oħrajn jasbu f'kumpanniji li jagħmlu l-investimenti għannom ta' ħaddieħor u dawn l-affarijiet huma kollha possibbli. U bat nitkelmu fuq it-tisħiħ tal-kriterji ambientali u dawk soċjali u għawnek ma naħsibx li għanna għalfejn kunu daqsek ristretti għax dak li għandu xaqsam ma l-ambjent il-liġija wahda diġa stretta u ma jistax jinsija fuq il-kriterji soċjali u għet aħna semmejni jom imma mux lan u il-priorità ta' dan il-font wara kollox il-font li qed proponu li noħolqu. Dawn kienu l-kummenti b'mod ġenerali ta' wara li jiena rajt l-emendi u l-proposti differenti li smajt. Jiena ovvjament nistenna bil-ħerqa nara kif jasbuwa il-kollegi sabiex inkunu nistgħu naslu għal kompromess u anki eh, qabel il-laqa tal-ġimgħa diħla. Grazzi ħafna, Sinjura President. Right, thank you very much. Uh, now for the... Tajab wis issa għal Sandy Said għal darbohra. Uh, voor haar werk en haar inleiding. En um, we wachten natuurlijk nu op, op de ontwerpcommissie. Dan il-punti indirizzaw il labbozza, il suggerimenti għal-kompromess illi uh, u nasa biex niċċaraw ċertu punti prinċipali ħalli aħna kun nistgħu namlu progress, aħna nista' nappoġġa l-iddeja l-konċett ta' fondi fuq terminu twil sabiex nsaħħu l-interess fl-investiment. Forsi m'għandux ikun l-uniku strument imma l-inqas eh, ser ikun popolari żgur anke mas-settur ekonomiku għaliex qed naraw ukoll dan in-nuqqas ta' investiment anka minna tal-banek. U importanti li jkun l-infrastruttura eh, b'saħħitha u aħna ma nistgħux naqblu li ninkludu il-proprjetà hawnhekk għaliex inkella nitilfu l-mira minn qudiem għajnejna. Naħseb li hemm strumenti oħra illi eh, jistgħu ġi applikati għal dak is-settur. U importanti wkoll illi nkunu trasparenti fl-istrumenti fil-miżuri kollha li aħna nagħmlu u fil-rigward tal-tħaddim tal-fondi irridu naraw min ser ikunu investituri l-istituzzjonijiet dawk privati naħseb irridu konna regoli ċari sabiex anka nkunu nafu kif wieħed jista' jirtira mill-font. Min ser ikunu d-depozitaturi kif jistgħu joħorġu jirtiraw mill-font. Din eh, tkun prezentata fi struttura b'saħħitha sabiex nevitaw ċertu żvantaġġi. Naħseb illi eh, l-element ta' depositi fissi fuq terminu twil naħseb Eh, wieħed irid ikun jaf eżattament għal xiex diħel. Naħseb eh, dawn huma l-punti kollha li tqajmu u li huma l-iktar kritiċi u deċiżivi. Thank you very much. Grazzi ta' sew Wolf. Inti qed tieħu post Filip? Iva, nitkellem. fisem il-kollega De Baker u jitlob skuża li ma jistax jattendi, ser naqra n nota li tani ma kellix opportunità li diskutija miegħu. Għalissa huwa qed jgħid illi huwa diġà fi żewġ diskussjonijiet li kellna dwar dan is-suġġett qal li jilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea u bħala prinċipju huwa favur l-eltifs huwa jaqbel mal-Kumitat tal-Industrija illi hemm diverġenza xiridu nirranġaw fil-qasam tal-investimenti fuq medda twila ta' żmien sabiex nixprunaw tkabbir sostenibli u ħares l-ambjent. Kif qal fir rapport tiegħu dwar l-SMEs, id-dipendenza fuq is-self bankarju fl-Unjoni Ewropea hija għolja immens. Aħna ridu bidla lejn strutturi ta' finanzjament differenti u mżewqa. Is-sur Debaker jgħid illi aħna rridu nqisu żewġ affarijiet l-ewwel nett hemm nuqqas ta' fondi fuq terminu twil bħalissa hemm ħafna investituri professjonali potenzjali illi għandhom interess f'ekwità ta' infrastruttura jew inkella proprjetà kummerċali u wieħed jista' jemmen illi l finanzjament fuq terminu twil jista' jissolva permezz ta' swieq. Għanna kwistjoni oħra, regolamenti, regolamenti wis stringenti. Iżda l-investituri għandhom m'għandhomx jitnafru minn dawn ir-regolamenti. tikom eżempju tar-regolamenti, diskussjoni dwar il-proposta tal-kit PRIPS, l-idea ta' tikket jar kumpless, ġiet imres għaw ħafna kondizjonijiet huma previsti u dawn huma sodisfatti mill-eltifs. Eltif għandha tiġi konsidrata li ma tkunx immirata għall-investituri bl-imnut. Jekk lan kien illi nagħtu l-investituri bl-imnut aċċess għall-investiment fuq medda twila ta' żmien, Dan lan mhux ħanelħuh. Apparti minn hekk, il leġizlazzjoni kif ini proposta issa għandha approċċ fejn jgħod kollox. Jekk tkunx eh, investitur kbir, żgħir, blemnut, potenzjali, professjonali, kollox japplika l-kollox. Dan ser jagħmel ħsara għanna nindirizzaw l-investituri differenti b'mod differenti. Sissa irċevejtu l-emendi tal-Onorevoli Debaker li jiffukaw fuq aktar flessibilità fuq eh, kamp ta' applikazzjoni eleġibli għall-assi li jkun miftuħ l-eltifs miftuħa għall-investituri kollha jew inkella eltif speċifiċi għall-investituri professjonali huwa jittama illi il-rapporter ikun jista jqis l-emendi tiegħu meta jfassal il-kompromessi u naturalment huwa lest illi jitħaddet magħkom u jiena nissuġġerixxi illi jiena ngħaddi din il-karta lil kollega Krazzalija, rapporter tagħna. Thank you very much for the Greens, Philippe, it's you again. Għal ħodor Filip għal darbohra. Dal-ħodu il-lodwa tiegħi donna. Jiena toġobni l-proposta tal-Komissjoni kif tinsab bħal-Sandalan illi tati l-investituri li għandhom kapital li ma jrendix eh, fondi fejn huma jistaw jinvestu. Iġifiri, kull mira li jem li tibdel il leġiżlazzjoni hawnhekk mhijiex tajba x'aħna hawnhekk irridu nimmotivaw lill investituri li għandhom kapital li ma jrendix mal-ewwel. Il-patient investors. Irdu niżguraw illi ir-rekwiżiti li jiddaħlu fil-leġislazzjoni jkunu raġonevoli biżejjed effettivi biżejjed sabiex jinkisbu il-miri. Aħna fassanna bosta emendi Mux ser nuqot nidħol fid-dettal fuq kull emenda. Iżda se nsemmi xi wħud. L-ewwel nett, naturalment irdu ntejbu it-tarif illi jingħata minn qabel. L-emenda wieħed 3 sitta wieħed 1-3-6-1-3-7-1-4-6. Kif ukoll it-tarif dwar l-evoluzzjoni tal-investituri tal-investiment u l-ispejjeż għall-investituri. Qed nitkellmu wkoll dwar il-managers tal-fondi ta' investiment alternativi u rridu naraw jekk u ma zammewx mal-liġi, jekk obdewx il-liġi fl-immoddi ħalli niżguraw illi kunem ġestjoni minn persuni kwalifikati bil-sejjet. Għanna il-riski li morru li l-in mir-riski barranin u għalhekk kull tip ta' derivativi u hedges jistgħu jiġu permessi. Iżda dawn irdu jkunu soġġetti għal test minn qabel ħalli niżguraw illi jiġu użati għal riskju alternattiv u mhux sabiex jagħtu spinta l profitti tal-fond b'mod artifiċjali. Irridu ntejbu l-appoġġ għall-ekonomija reali aħna nħossu illi l-investiment fil-banek ta' żvilupp u perċentwal fl-investiment tal-Unjoni Ewropea din hija idea tajba, nassi reali jistgħu jiġu aċċettati dejjem jekk iħarsu il-prinċipju illi jagħtu eh, flussi f'kontanti li huma prevedibbli u stabbli. Aħna ftit inkwetati illi ir-regoli ta' investiment jistaw jiġu eżentati għal ħajja kollha kemmi, għażmin kollu kemmu tal-eltifs emenda tnejn, wieħed, tnejn tiżgura illi dawn għandhom japplikaw għall-inqas għal nofs iċ-ċiklu ta' żmien tal-eltifs. Ma nifmux għaliex il-Kummissjoni neħħiet ir-reġim ta' sanzjonijiet għal ksur ta' regoli tal-eltif li mhumiex l-istess pal regoli tal-IMF. Aħna nixtiequ illi dan il-punt inżiduh. Għanna problema bil- l-eltifs u kif dawn jiġu kwotati fil-borza għaliex iddaħħal ċertu problemi addizzjonali u aħna nemnu il-swiq finanzjarji u il-borza mumiex mira, mandomx miri fittu li ma miri fuq periodu qasiru naħsbu li dan joħloq konflitt ta' interess napoġġaw xi emendi li mumiex tagħna wkoll pas-soltu. Sinjura Luling, u Sur Debaker, illi għandhom xi jaqsmu mal-ksur ta' diversifikazzjoni u rekwiżiti ta' diversifikazzjoni li nippermettu ċertu żmien sabiex wieħed jirretifika l-pożizzjoni tiegħu naqblu ma' emenda tnejn wieħed ħamsa ta' Jean Paul illi turi li hemm tassib b'investimenti illi jippruvaw jissodisfaw il-kriterji ta' kwalifikazzjoni li għandha għandhom jinżammu għal ċertu ammont ta' snin elementi tal-PPE u l għal dwar il-tibdil ta' tmim ta' żmien li għandu jiġi aċċettat minna ħatana u koll. Ma naqblux ma xi emendi oħra, mod partikolari dawk li għandhom lan illi jippermettu l-investituri bl-imnut sabiex jinvestu fl-eltifs aħna nemnu illi aħna manniex inħaltu il-miri tagħna. L-aħjar mod sabiex l-investituri bl-imnut għandhom jinvestu fl eltifs huwa permezz tal-fondi tal-USITS huma regolamentati diġà jeżistu huma mmirati għall-investituri. Blimnut hemm il-protezzjoni kollha meħtieġa u ma jagħmel sens illi l-investituri blimnut jinvestu fl eltifs din hija rotta li għandhom jaqbdu u mhux noqogħdu nagħmlu ħafna protezzjonijiet differenti fl eltifs għaliex dawn huma protezzjonijiet illi huma diġà koperti taħt il-USITS u aħjar bekk naqbdu ir-rotta tal-usage ma narawx għaliex għanna nbassu neħu mill-potenzjal u mill-valur tal-regoli. Emenda 207 sa jitkamal aħna nemnu illi għal investituri professjonali illi rridu xi ħaġa oħra apparti l-eltifs għandhom ħafna prodotti minn fejn jażlu fis-suq sabiex huma jissodisfaw l kilba tagħhom għalhekk aħna ma rridux indawru il-leġislazzjoni eltifs għal dan il-an. Lebda ġustifikazzjoni għaliex kull IFA IFM għandu jagħmel ġestjoni tal-eltifs mingħajr dispożizzjoni minn qabel nappoġġaw l-emenda ta' Estrid Lulling 250 li tneħħi id-dritt tal-awtoritajiet kompetenti sabiex jitolbu għal aktar tarif dwar jekk il-politika ta' distribuzzjoni tistax taffetwa l-impenji fil-ġejjini tal-eltif dawn huma wħud mill-kummenti li xtaqt nagħmel għandi aktar iżda ser niqafaw. Grazzi għandi Jean-Paul Gozes fuq il-lista un-bat Estrid Lulling. Għanna bizzejet ħin għal estrid li li tixtieq titkellem aktar ta' John Paul, jogħġbu. Si, Sinjura President. Xi kummenti? Ovvjament, jiena nirringrazzja dawk li saqsow il-mistoqsijiet. Jina naħseb lan għalix rridu nwaqfu dan il-font, lan huwa veru tajjeb għax hemm problema ta' finanzjament fuq medda twila ta' żmien. L-emendi irridu n-wassaw l-ambitu, nifavorixxu l-investimenti fl-Ewropa, narraw li kunem amministrazzjoni tajba tal-portafoll, tal l-amministrazzjoni u għal-mistoqsi biex nrispondi għal-mistoqsija, il-possibilità li wieħed innaqqas il-kapital tal-investiment matul iċ-ċiklu Jista jagħti il-każ li anki jekk dawn il-fondi huma malu fis-sens li ma tkunx tista' tmissom qabel jgħad-dizmin tagħhom, wieħed jista' jimmaġina li il-fond jinqoslu l-kapital tiegħu. Jekk ikun hemm distribuzzjoni meta jinxtraw minn ġdid l-assi ta' dawk li ma jkunux jridu jibqgħu fil fond Iġifieri hemm bżonn li jkun hemm regoli għal din il-possibilità, nkunu flessibbli sabiex ma nkunux qegħdin nagħmlu xi ħaġa li tmur kontra il-fatt li huma fuq medda twila ta' żmien. E, wieħed irid jara wkoll is-sitwazzjoni ekonomika tal-investituri ta' min ikunu għall-affarijiet l-oħra, ovvjament jiena nħalli fidej ir-rapporter u shadow rapporters biex insibu soluzzjonijiet tajbin li tant huwa importanti dan is-suġġett il-finanzjament għall-kumpaniji fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Astrid. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina nemmen li f'din id-diskussjoni tajjeb li nfakru li lan tal-fondi Ewropej fuq medda twila ta' żmien huwa li dawn ikunu jistgħu jippumplaw il-kapital lejn dawn il-proġetti li jmorru u jkunu ta' beneficju għall-ekonomija veru u dawn il-fondi ovvjament għandhom ċiklu perspettiva li tkmur fuq medda twila ta' żmien li jkun hemm ċertu likwidità sabiex l-investituri kollom ċans il-possibilità li jiġu jkollhom ir-reimbors tal-investiment tal tagħhom qabel jispiċċa il-żmien ta' il-terminu ta' dan l-investiment. Issa, din hija xi ħaġa kontradittorja e, meta wieħed jitkellem fuq din ir-redemption, il-fatt li wieħed jiġbet lura l-assi u l-investiment li jkun għamel. Għalhekk l-investituri tal-aħħar li jkunu qegħdin e, jitolbu l-flus lura fl-aħħar e, jispiċċaw b'xi berim Imma mhux qatt jaqbel fuq dan. Irridu naraw kif se niproteġu lill-investituri kollha u anke jekk mhux qed naqblu bejnietna biex naslu għal kompromess fuq l-ewwel punt, wieħed jista' jimmaġina li nillimitaw l-investituri tar-retail għal tip ta' investiment ieħor li jkun iktar qawwi. Wieħed jista' jimmaġina jkun hemm eh, threshold. Eżempju ħames mit-telf euro per eżempju biex u wieħed jagħmel tajjeb għar riskju ħafna kollegi qed insemmihom jirreferu għal kriterji ta' dan it-tip jiena nixtieq ukoll nenfasizza l-pont li dawn il-fondi qed ngħidulhom fondi Ewropej. U l-idea huwa li joħolqu mill-ġdid suq ta' investiment Ewropew fuq medda twila ta' żmien. Iġifieri il-passaport il-dokum il-, il, il, il, il il-bib għalihom irid ikun Ewropa. Irridu naraw li l-investituri retail l-emendi differenti 120 eh, eh, per eżempju għalija huma problematiċi. L-emendi li għandhom xjaqsmu ma' distribuzzjoni tal-kapital huma importanti għalhekk wieħed irid jara sa fejn ikun possibbli li il-kapital jkun investit fil-bidu kif jista' jiġi distribwit mill-ġdid. Det mill-ġdid. Lan fl-aħħar mill-aħħar li finanzja proġetti fuq medda twila ta' żmien għandu jagħmilha possibbli li b'mod paralleli jkun hemm font alternattiv li kun jismu font Ewropew ta' investiment għal fit-tul. Ovvjament dan ikun jippermetti li jisiru l-investimenti minn wieħed għal ieħor u anki għal ċertu um, ekonomiji speċifiċi. Bekk il-kapital jista jinstab għal dawn il-proġetti biex U da ma jfissirx li għet ma jkunx jista jinvesti il-bot barra mill-Ewropa jew inkella li jkun hemm kondizzjonijiet imħabba l-ambjent jew soċjali għax dawn dejjem jirażnu il-possibiltajiet ta' investiment. Ma dawn kollu jiena ma naqbilx. Dawn il-limiti jiskoraġġixxu dawk in-nies li jkunu interessati li joħolqu dawn il-fondi Ewropej ta' investiment l-LTIFs. U jipperikolaw li dawn il-proġetti jirnexxu. U l-istess mod sabiex naraw li il-regolamenti tal-elti verament jitħadmu tajjeb? Jekk kien hemm xi kollegi li proponow li l-eltif jista' jinvesti b'mod indirett f'ċertu assi. Dan jista' jsir permezz ta' fondi ta' investiment oħra li ikunu mamula minn assi partikolari li jkunu skont regoli imma fejn il-collateral ikun għas eligibli se niqafaw imma irritnejt ngħid li dan il-font irrit naraw irridu naraw li jirnexxi biex nagħmlu dan jiena naħseb li irridu nikkonsidraw dawn l-emendi. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi tassew għanna bżed ħin il-Kommissjoni hija preżenti bekk naddi l-kelma lill-Kommissjoni. Kjaġbok. Iva fil-qosor, tlet punti tas-soltu, imma dawn kollha minn suġa flimkien smajna dwar l-opportunitajiet ta' ammortizzazzjoni ta' redemption għal uħut għal kulħadd jew għal ħadd estensjoni ta' ċiklu ta' żmien u il-borza u kif dawn jiġu kwotati fil-borza. Kollox huwa marbut flimkien għaliex qed nitkellmu dwar nuqqas ta' likwidità tal-fondi nifisom. Ma jistax ikonna kollox, l-investituri ma jistax ikun fuq medda twila ta' żmien, l-investiment ma jistax ikun fuq medda twila ta' żmien, u mbagħad ikollu opportunitajiet fuq medda qasira ta' żmien. Fl-modi, kena problemi minħabba l-open-ended real estate funds. Irridu nistabilixxu ċiklu ta' żmien fiss, il-ċiklu ta' żmien nifsu mbagħad ikun jista' jiġi modifikat biex il-font ikun jista' jibqa' jeżisti ma jkollux fej jinala dawk li jridu joħorġu mill-fond fil-perjodu ta' estensjoni għandhom jingħataw l-opportunità sabiex jitilqu. Hemm bżonn ta' ċiklu ta' żmien inizjali li jkun soġġett għal ċiklu ta' żmien imġeddet jekk ikun hemm ftehim ġenerali. Aħna naħsbu li l-kwotazzjoni fis-suq sekondarju huwa strument validu li għandu jżid il-likwidità l-investitur u ma jabbix l-manager tal-fond b'ammortizzazzjoni bikrija għal-fond jekk l-investitur isib xerrej fis suq sekundarju m'hemmx għalfej li jingħalaq l-investiment. Aħna favur dan il-punt jinser nevalwa it-ħassib ta' Filip Lambert illi s-swieq sekundarji huma mmexxija minn eh, orizzonti fuq medda twila ta' medda qasira ta' żmien anzi skużawni. Aħna favur illi konna kummerċ fuq is-suq sekundarju għalix inkella jekk ma namlux dan inkun qegħdin nabbu l managers tal-fondi tal-investimenti peace illi ma jispiċaqat. Grazzi. Jiena toġobni din il-retail repo il-ftajim ta' reacquist mid-ġdid imma ma nafx jekk tistax taħdem hija idea tajba sabiex nippruvaw nħajru aktar nies sabiex jinvestu f'investiment fuq medda twila ta' żmien. Imma ma jixtiqux minħabba li ma teżistix il-possibilità ta' emerġenza. Xaħat li jixtieq jitkellem jekk le nerġa' indur lejn ir-rapporter Rodi. Sinjura Krazza? Grazie, President. Id-dibattitu huwa interessant immens indunajna illi l-koll nafu illi dan id-dokument huwa importanti iżda mhux kulħadd għandu l-istess approċ vizavi dan is-suġġett għalhekk hemm bżonn ta' xi bidliet u ta' xi emendi f'dan it-test u jiena żgur li l ġimad diħla ser insibu emendi ta' kompromess grazzi lil kulħadd, grazzi lill kummissjoni għal proposti li resqitilna u li għanda tatina bażi tajba għal kollaborazzjoni. Grazzi. Grazzi tassew, Nishti infakkarkom kif qalet ir-rapporter aħna qed nimmiraw illi nivvutaw fil-kumitat fi 17 ta' frar imbagħad dan jgħaddi għal plenarja ta' April seduta plenarja mimlija daqs bajda il-laqa li jmiss nhar it-tnejn 27 ta' jannar mitlieta sas 6 u nofs. Nirringrazzja lil kulħadd u għasanna fit-tmim ta' din il-laqa.